Good afternoon, dear colleagues. Għaj nafsinar tajab eżis kollegi, merħba u duboskom, jek ġobkom, ħalli nibdew. Itli eh, nar ta' ħamis, ma tanċi konna n-nies, u qas nar ta' t-nejn, ma rridu nibdew xorta wahda għanna agenda Memlija. U li waħġi namlu għalli nadottawa di l-agenda tagħna jekk mawx oġġezzjonijiet la bosta l agenda adottat kif nu. Tistaw titkellmu bil-lingwi kollha u tisimgħu il-lingwi kollha ħlifa l-Irlandiż, il latvijan il-Litwan u l-Irlandiż. Imbagħad. Bħala qatti eh, delegati ta' implementazzjoni l-eżitu ta' proċedura bil mik miktub ta' 2 ta' Diċembru 2019 il-koordinaturi qablu bil-maġġoranza li jissaqsu l-President jibat itra l-Konsil Kommissjoni fej jinforma bil-skadenza l-ġdida. Jiġifieri minna u xarejn oħra frar. U Fuq il-fond ta' il-fond ta' l-azil, integrazzjoni u l-immigrazzjoni fuq qed implementazzjoni ħna rċivejna Novembru. Żewġ atti ta' implementazzjoni relatati ma' sistemi ta' formazzjoni tal-Unjoni Ewropea l-Europol u l-Interpol il-databases u l-interoperabilità fuq il-frontieri u l-visas. Il-membri kienu formati permezz ta' newsletter ta' novembru 29 ta' xar u data ta' skadenzi għal oġezzjonijiet kienet l-10 ta' Diċembru għada ġifiri għada sa nofsinar. Mela dawk l-aħbarijiet minna ħatijaj sa niproċedu fuq l-ewwel punt ta' sustanza diskussjoni għallum wara nofsinar skont l-agenda. Il-Bord tal- protezzjoni tad data l-IDPB. Għedin għamnek biex nizimaw għal-prezentazzjoni tal-Andrea Jelinek, il-President tal-Board tal-Protezzjoni tad-Data Ewropea. Ija qed tirrapporta fuq il-funzjonijiet u l-kompiti ta' din l-istituzzjoni ġdida il ħadet post il Grupp ta' ħidma ta' artiklu 29 tradizzjonali issa għandna il-regolament ġenerali ta' protezzjoni ta' data u għallak għanadina il-board il-ġdijt issa protezzjoni ta' data u għalek. Grazzi, signora ġenerik, tal-li għadawnek maħna fuq dan il-podium fil-Komitat Libe tal Parlament Ewropew. U Lesti biex nisimaw issa prezentazzjoni tiegħek u wara niftħu diskussjoni għal membri li jixtiequ jipparteċipaw. Għandek jisu 10 minuti għal prezentazzjoni tiegħek, 10-12 minuta jekk tixtieq. U wara għan diskutu xi fażi leġislattivi wara dan il-punt u u wkoll diskussjoni mal kummissarju Hansen għall affarijiet interni fl-erba neqsin kwart. Iġifiri, jekk irridu il-nżommu mal-program tagħna aħjar nibdew u Nalqu dan il-punt sal-4 kwart. Grazzi, grazzi ta' dina l-istedina, grazzi u kol tal-membri kolla tal-Komitat Libe tal-Istudentuni. Mela għandi l-onur li għalkom dan il-Bord ta' Protezzjoni tad-Data Ewropew u ħanajdilkom x'inhu dal dpp Il-Bord huwa entità indipendenti Ewropea tikkontribwixxi għall applikazzjoni konsistenti ta' regoli ta' protezzjoni tad-data fl-Unjoni Ewropea u tippromovi kooperazzjoni bejn eh, l autoritajiet tal-protezzjoni tad-data tal-EA. Lersin hemm żewġ entitajiet li jieħdu għsib il-protezzjoni ta' dejta fuq livell Ewropew importanti nagħmlu distinzjoni bejn il-Bord ta' Protezzjoni ta' dejta Ewropea u s-supervizur ta' protezzjoni ta' dejta Ewropew jiena nixtieq f'dan il-moment nifraħ ukoll il- Vajċef eh, Barovski li għu l-DPS il-ġdid. Maħna namlu supervizjoni ta' kif eh, taħtem u ma jagħmlu supervizjon tad-data kif tintuża fl-Unjoni Ewropea mentri l-bord ġie maħluq permezz tal-GDPS u aħna l-għol tagħna wara naċċertaw l-applikazzjoni konsistni tal-GDPR mill-autoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali għal negozji suġġetti ta' data autoritajiet pubbliċi fl stati membri. DPB huwa mamul minn l-autoritajiet ta' data tal-protezzjoni tad-data nazzjonali tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-EFTA, l-Iżlanda, Liechtenstein u n-Norveġġja u l-GPS u l-Kummissjoni għandha dritt li tipparteċipa fil-laqgħat tagħna u tesprimi wkoll l-opinjoni tagħha. Is-Supervisur Ewropew huwa mhux biss membru tal-Bord ma jipprovdi wkoll is-Sekretarjat tal-Bord illi jaħdem direttament taħt l-istruzzjonijiet tal-President. Importanti wkoll tkunu tafu li DPP mhijiex entità tappella deċiżjonijiet maħuda mill-awtoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali li DPB fija nfissa mhijiex laqas entità regolatorja u awtorità regolatorja u laqas ma tieħu post l-awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni tad-dejta dan huma indipendenti nazzjonali u viċin ta' ċittadini għandhom insetatu l-mezzi biex japplikaw il-liġi klus azzjoni ta' forzar bħal multi li TPP mijiex entità ta' għal deċiżjonijiet li jsiru fuq livell nazzjonali, deċiżjonijiet nazzjonali huma soġġetti għal reviżjoni miqrati nazzjonali. Apparti minn hekk li DPP ma tħux ħsieb il-monitoraġġ tal iġnijiet nazzjonali li jimplementaw il-GDPR. Dan huwa x-xogħol tal- Kummissjoni Ewropea illi ħat tagħmel evalwazzjoni ta' GDPR is-sena d-dieħla fejn id-DPA u l-Bord ħaj jagħtu kontribut tagħhom għalija. Għalhekk il-missjoni tagħna x'inhi l-missjoni ta' l-IDPB hija propju maqsuma fuq tlet aspetti l għanet natu gwida biex niċċaraw termini tal-protezzjoni tad-data liġi tal-protezzjoni tad-data u niċċertaw li jkun hemm interpretazzjoni konsistenti tinnet. Nadottaw eżit ta' konsistenzi f'każijiet tal-protezzjoni tad-data transkonfinali indirizzati lill awtoritajiet nazzjonali tal- Eh, supervizjoni ta' data biex naċċertaw li jkun hemm konsistenza fuq l-azzjonijiet livell nazzjonali. U tielet net nagħtu parili Kummissjoni Ewropea relatati mal-applikazzjoni tal-protezzjoni tad-data u leġiżlazzjoni ġdida proposta fl-Unjoni Ewropea, speċjalment meta din tkun ta' importanza partikolari biex naċċertaw id-drittijiet ta' protezzjoni tad-data jew li kollox x'taqsam ma' la bot ta' deċiżjoni anke vizavi f'pajzi terzi. Mela, l-IDP bi adottat 16 il-linji gwida ta' l-għata mal gdpr kif ukoll oħrajn li għamletom, li ħarġet bjom ma ta' autonomu. Aħna, wara l-adozzjoni tal-abbozz tal-linji gwida, natu dawn jiġu jiġu prezentati konsultazzjoni pubblika qabel jiġu finalizzati u kellna ħames linji gwida finalizzati wara konsultazzjoni pubblika u tlieta dom għaddejjin bħalissa mill-konsultazzjoni pubblika niġi issa għal waħda mill-iktar aspetti diskussi fil-GDPR konsistenza biex naċċertaw konsistenza tal-attivitajiet regolatorji relatati mal applikazzjoni tal-GDPR li DPP jista' jadotta deċiżjonijiet vinkolanti u eżiti ta' konsistenza drizzati lill awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni. Aħna inkunu isna entità ta' risoluzzjoni tal- tilwim f'każijiet transkonfinali sissa ma kenniex każijiet x'insolvu skont artiklu 65 tar-regolament. Fuq ċertu suġġetti dan huwa meqjusa li jkollhom impatt differenti fl-Istati membri u għalhekk l-awtoritajiet ta' supervizjoni ma jistgħux adottaw deċiżjoni qabel ma jkunu konsultaw li DPB u rċivew opinjoni mill-IDPB dan japplika fil-każ pereżempju għal regoli korporattivi vinkolanti, kodiċi ta' kondotta, ċertifikazzjoni u evalwazzjoni ta' impatt tal-protezzjoni tad-data l-IDPB sissa adotta 41 opinjoni fuq il-konsistenza. Aħna nagħtu pariru kol lill kummissjoni Ewropea. pereżempju fuq id-deċiżjoni bil-Unjoni Ewropea u l-Ġappun fuq ir-regolament ta' li privacy aħna diġà ħadna sem fl-ewwel it-tieni u t-tielet reviżjoni annwali ta' din il-kwistjoni riġna bl-opinjoni proprja tagħna tagħna parir ukoll fuq eh, l-eżitu u fuq ħafna aspetti oħrajn u aħna ħankunu qegħdin nagħtu kontribut ukoll għall evalwazzjoni tal-GDPR imbagħad l-infurzar L-infurzar tal-GDPR huwa fidej l-autoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali. Issa ippermettu li nidħol f'ċertu aktar dettal fuq dan is-suġġett, l-awtoritajiet ta' supervizjoni raw is-setat tagħhom ta' forzar jizdidu konsiderevolment bil-applikazzjoni ta' GDPR aħna l-awtoritajiet supervizorji nistgħu issa nimponu multi sa' 10 u 20 miljun euro. Jew inkella 2 4% tal-rikavat tal-kumpanija. Skont kemm tkun serja il-kwestjoni, maħna nistgħu wkoll namlu twissijiet, nċanfru u anki e, nwafqu li proċessar Aħna il- fil-każ tal-proċessar li jkun qed isir fiktar minn pajjiż wieħed li hija l-GDPR jagħti sistema ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali u l-ħolqien ta' punt ċentrali ta' kuntatt. Din is-sistema nsejħula il-mekkaniżmu tal-one-stop shop u m'għandix dubju li tiġa ta' fobija din is-sistema. L-slides tista' tikkom idea ġenerali ta' dan il-mekkaniżmu fil-każijiet transkonfinali li supervisory authorities iridu jagħmlu investigazzjonijiet ta' regoli Eh, proċedura nazzjonali koordinaw jaqsmu informazzjoni ma' autoritajiet oħra ta' supervizjoni l-autorità supervizjoni ewlenija hija fejn ikun hemm l-istabiliment ewlieni ta' kumpanija. Issa meta titlesta dina l-ewwel fażi dina l-awtorità supervizorja u l-għalija tagħti l opposta deċiżjoni lill awtoritajiet supervizjoni konċernati jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet għal dan l-abbozz l-awtorità supervizorja konċernati jiġu meqjusa bħala li jitjaqblu mal-abbozz u din hija l-fażi jekk hemm sejħa ta' kooperazzjoni. Tistgħu taraw illi il-mekkaniżmu ta' l-IDPB jiġi skattat biss jekk il-mekkaniżmu ma jiġix aċċettat mill-awtorità ta' supervizjoni ewlenija u ma jkunx hemm qbil allura u l-bord allura jkun entità li solvi l-argumenti tilwim u għabek il-deċiżjoni tal-GPB tittiġi inkorporata fid-deċiżjoni finali għal-partijiet u l-infurzar huwa fidej l-autoritajiet nazzjonali u l-autoritajiet ta' supervizjoni li DPB intervjeni biss fil-każ illi ma jkunx hemm qbil. il mekkaniżmu tal tal-one-stop shop huwa titjib ċar għal negozji meta mqabel ma' direttiva ta' qabel il-kumpaniji jridu jittrattaw biss ma' awtorità ta' supervizjoni waħda biss u mhux 31 u għalhekk dan huwa ħafna aktar sempliċi u jiswa ħafna nqas flus biex isir xogħol l unjoni Ewropea l-awtorità ta' supervizjoni jridu jaċċertaw li jkun hemm teħita deċiżjonijiet konsistenti u fl-aħħar in-negozji ħajkun hemm ħajkollhom deċiżjoni waħda kif kas finali, irrelevanti kemm ikun hemm awtoritajiet supervizorji involuti biex intikom idea ta' ċifri, per eżempju, attualment għanna 766 kazita kooperazzjoni transkonfinali fil-reġistru ta' kazita EMI. Dan huma ċifri ta' l-4 ta' Diċembru, 170 minnhom huma każijiet tal-One Stop Shop u minn daw il-każijiet tiġa għandna 74 illi, illi inataw deċiżjoni finali. Biex nindirizzaw u nitrattaw daw il-każijiet transkonfinali, il-pjattaforma ta' l-IMI li oriġinarjat ma kienx inħolqot tal-DPB u l-autoritajt ta' protezzjoni ta' data u ġiet adettata li jom l-IMI hija Internal Market Information System li ġiet ipprovduta l-autoritajt sabiex usir skampju ta' komunikazzjoni bejnietom. U hawnhekk aħna natajna l-opportunità li nużaw din is-sistema u adattajnija mbagħad għal finijiet tagħna l-iskopijiet tagħna li DPB għati l-lodda sa' komunikazzjoni tal-IT ma ma jintervenix fil-każijiet ta' forzar nazzjonali u transkonfinali jew biex jittrattaw ukoll jindirizza l elmenti L-unika darba li l-każijiet jitilgħu fuq level tal-IDPB huwa meta jkun hemm nuqqas taqbil kif qabel. L-IDPB għandha ċess biss għal proċeduri ta' konsistenza fil-sistema tal-MI. Kif tafu u tiġa għamilnija publika dil-ħagġa fil-bidu tas sena aħna għana pjan ta' ħidma l-2019-2020. L-autoritajt supervizori trattaw mhux biss ħafna xogħol fuq livell nazzjonali transkonfinali m'għandhom ukoll xogħol importanti fuq livell ta' EDPB. Aħna dottajna dan il-pjan tazzjoni ambizzjuż li jinkludi wkoll l-adozzjoni ta' iktar minn Tnax il-linja gwida li jaċċertaw interpretazzjoni konsistenti tal-GDPR ħan kompli għanna dejn ħana u koll biex xol tana fuq opinjoni ta' konsistenza. L-ewel xol importanti fuq il-list Ta' tal-evaluazzjoni ta' impatt tal-petizzjoni ta' data ġiet konkluża issa u ħankomplu għadejjin biex nitrattaw affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-klawżoli kontrattwali standard u strumenti li qegħdin għamek biex jgħinu il negozji li jistaw jużaw mbaddina l-odda sabiex jitrasferixi jew jiproċessar data personali. Aħna bla dubju ħajkonna ħafna xogħol fuq il-kodiċi ta' kondotta u mekkanizmi wkoll ta' supervizjoni proċessar. Aħna parti minn xogħol tagħna ta' kuljum bħala board irridu konna tu kontribut proattiv għad-dibattitu internazzjonali ta' protezzjoni tad-data u naħdmu ma' autoritajiet tad-data personali fid-dinja kollha li dinja kwestjoni li qiegħda fil-qalba tad-dibattitu pubbliku u priorità fl-aġenda politika wkoll. Għalhekk il-protezzjoni tad dejta madwar id-dinja hija xi ħaġa li qed tiġi diskussa kullum kien tistgħu taraw hawnhekk mill-mappa l kemm qed issir dejjem iktar importanti il-liġi ta' protezzjoni ta' data na' iktar minn mit pajjiż madwar id-dinja għal implementaw leġiżlazzjoni ta' privatezza u ta' protezzjoni ta' data skont il-UN. L-ITPB huma favur iktar konverġenza ta' leġiżlazzjoni ta' protezzjoni ta' data madwar id-dinja u l aħna nixtiequ li jkun hemm ċertu ammont ta' konverġenza u kompatibilità bejn ir-reġim internazzjonali ta' reġimi ta' data biex naċċertaw illi il-negozji kun jistgħu jipprofittaw minn iktar eh, fiduċja u il-data eh, privata tkun protetta ikunu fejn ikunu n-negozji u bekk naċċertaw ħarsin ta' drittijiet fundamentali fejn bħala bord aħna inkunna nistgħu niskuraw li l-Ewropa hija viżibbli u li tinfluwenza wkoll id-dibattitu internazzjonali biex nassiguraw l-standard dwar ta' protezzjoni tad dejta imma biex inkunna nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol kollu naffaċċaw l-isfidu qudiemna aħna niltaqgħu waħda xil darba fis-sena hawnhekk fi Brussell u bi preparament għal daw il-laqat ta' tal-plenarja jkun hemm ħafna laqgħa ta' sottogruppi wkoll matul din aħħar sena u nofs kan iktar minn Eh, mit laqa tal-esperti u jidher ċari l-uniku mod kif aħna nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol kollu huwa jekk l-IDPP tal u s-sekretarjat ikollhom ir-riżorsi li għandhom bżonn, speċjalment meta nżommu f'moħħna li l-leġislatur tal-Unjoni Ewropea riċentement poġġa koordinazzjoni ta' supervizjoni ta' sistemi kbar tal-IT bħal l-Eurojust u s-sistema tal-viża, is-SIS, il-UCRIS u l-sistem ta' informazzjoni tal l-autorizzazzjoni tal-vjaġġar ehm, fil- bħala parti mix-xogħol tagħna, parti mix-xogħol li nagħmlu attwalment, ħankunu qegħdin nagħmlu monitoraġġ mill-qrib ta' kwalunkwe ehm, wol li jista' jiġi assenjat lill-bord tagħna. Il-bord għandu rwol analitiku jipprovdi appoġġ il- U naħdmu wkoll flimkien mal awtoritajiet nazzjonali riċentement għallimna wkoll il-budget tal-IDPP ġie approvat għal 2020 jiena nirringrazzja wkoll personalment il-membri ta' dan il-kumitat għall appoġġ li taw matul in-negozjati tal-budget. Grazzi ħafna. Nixtieq issa nikkonkludi billi ngħid li l-IDPB, l-Awtoritajiet Nazzjonali u l-IDPS jaħdmu flimkien b'mod ħafna aktar strutturat u intensiv minn qatt qabel għaliex huwa ttir komunità komunitana naċċertaw drittijiet fundamentali taċ ċittadini Ewropew fil-waqt illi ċertu attenzjoni waqal nagħmlu bilanċ bejn il-kompetenzi personali u Ewropej illi dan kollu jaħtieġ riżorsi adattati biex inkunu nistgħu nagħmlu x-xogħol ix-xogħol b'suċċess għandna nħossu li l-kolleġġaturi huma msejbew lenin biex ipoġġu il-protezzjoni tad-dejta fuq ċata tal-aġenda politika u jikkonfermaw mill-ġdid l-impenn tal-Unjoni Ewropea biex jaċċertaw protezzjoni tad dritt fundamentali tal-protezzjoni tad-dejta. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna Sinjora Ġenenek, President tal-LDPB. u l-Awtorità ta' Protezzjoni tad-Data Nazzjonali Awstrijaka. Anki tal-li tajtuna dik il-prezentazzjoni tant importanti u għazzulna u koll xem ġdijt issa bil-ġidi PR parti essenzjali mill-pakket ta' protezzjoni ta' data li aħna tant defendejna fil-mandat 2014 u fl-aħħar fil-mandat ta' wara 2016 eh, irnexxielna. Fil-fatina kont għadna qed ngħid is-Sinjora Ġelni kelli l-isem tagħha fil-fatt għalina illi għandna eh, sfond legali u li ġejjin minn din id-dinja tal-liġi eh, isimma mhux ġdid Is-sur Ġernik u tfal tiegħu kienu tant influenz importanti biex jibnu il-liġi pubblika Ewropea. Influenza kbira fuq il-liġi pubblika ġermaniza fil-fattuma kienu involuti fil-Weimar Constitution illi issa għedin iċċelebraw il-mit anniversary taħħa fl-2019 fil-fatt għal-qed mit-sena. Issa ċertu punt kella wkoll impatt fuq eh, l-Kostituzzjoni tal-Awstrija u tal-Repubblika Ċeka. Grazzi nixtieq niftaħ issa diskussjoni kull grupp politiku ħajkollu l-opportunità li jitkellem għal PPE Herfos fidejk. Herfositna. Grazzi ħafna, Sur President, u u wkoll għal din il-prezentazzjoni tal-li kont unnek. Jiena għandi tlet mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija nixtieq insaqsik jekk inti għandek xi idea li fir-regolament tad data protection nix nirrevedu xi ħaġa Issa, fuq l-standards, fuq il-code of conduct, etc. U taħseb li għandek xi tip ta' eżempju xi tip ta' modell għal Code of Conduct jew il-Coverage Rules żviluppajtu xi modell ħalli bekk l-awtoritajiet nazzjonali jkollhom sitwazzjoni aħjar biex ikun jistgħu japprovawhom u uh, rridu naraw jekk tista' xumba tiżviluppa affarijiet li huma drittijiet uh, bażiċi u li jistgħu waslu verament biex insolvu diskwidu u uh, każijiet importanti. Nixtieq nkun naf jekk inti tistax taħseb pożizzjonijiet jew possibiltajiet ħalli bekk aħna nkunu nistgħu noħorġu b'dawn il budelli mingħajr ma niksru il- eh, Ir-regoli ta' data protection. Issa Sinjura Zippel, grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna, Sinjura Jillink li edha. Awek nira nixtieq il ninsemmi żewġ affarijiet. L-ewwel netta kif tinti stess ir rizorsi illi għandhom l-autoritajiet ta' protezzjoni ta' data protection, eh, ta' protezzjoni ta' data u ehm, dak li aħna għanna fuq il-livell Ewropew, ġifiri l-Aġenzija li inti l-President taħħa bħalissa, jena nixtieq ngħid li għandna bħalissa il-regolament eh, bażiku illi anka fuq il-protezzjoni ta' sfera privata u ta' demokrazija hemm ċertu affarijiet illi aħna rridu nsegwuhom u taħseb l-awtoritajiet nazzjonali għandhom it-tamir li għandhom bżonn, għandhom il-flus li għandhom bżonn, għandhom il-possibilitajiet tekniċi biex jieħdu azzjoni din għal mistoqsija. Tieni mistoqsija fuq il-one-stop shop li inti semmejt ukoll bħala titjib ukoll inti taħseb illi dejjem ikun hemm ukoll ħafna n menti minħabba li hemm bosta każijiet anke marbutin ma' Facebook u nixtieq nkun naf kif inti fil-prattika tista' teleb dan kollu minħabba li l-awtorità Irlandiża ikolla ħafna eh, il-menti bħal daw jekk ikun hemm bosta menti komplessi din tista' tkun problematika. Hemm mod ta' kif jista' jkun hemm kooperazzjoni aħjar mal-awtoritajiet jew eh, hemm possibilità ta' titjib ukoll fil-mod ta' kif naħdmu. Would it be Mrs. Sippel? Mrs. Intveld, excuse me, Mrs. Intveld. Is it, is it you or Mr. Breyer? Is it you?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 bħan ma mal-kollegi tiegħi fil-mistoqsijiet li saqsewk naħseb li kienu mistoqsijiet vera importanti. Mela, l-ewwel qed batlek mistoqsija bil-miktub xi ftit ilu fuq trasparenza b'mod partikolari fuq il-pubblikazzjoni tal-minuti tal-qad. Sissa għadna ma rċivejniex tweġiba sħiħa u nixtieq nkun naf inti għandek l-intenzjoni li tippubblika il-minuti ta' dawn il-laqat u li ma eċċezzjonijiet ħat irreferi għal-jom fiħdan il-regolament ta' trasparenza biex tiġġustifika in-non pubblikazzjoni. Jiena naħseb illi il-pubblikazzjoni tista' tagħmel organizzazzjoni tiegħek ħafna iktar b'saħħitha mhux iddajjifha. Issa Jekk aħna nieħdu pass lura u nħarsu lejn dan kollu minn il-ċittadini, aħna nistgħu nieħdu nota tal-fatt li għandna l-aħjar protezzjoni tal-liġi privata, l awtoritajiet tal-Amerika qegħdin jimponu multi ta' biljuni ta' dollari u fl ewropa iżda maħniex qegħdin nagħmlu hekk illura għalfejn aħna maħniex qegħdin nieħdu azzjoni b'saħħitha il-regolament ilu fis-seħ sena u nof, sistema tieħdet l-ebda azzjoni, apparti minn hekk. Marċivejniex ukoll tweġiba bil-miktub fuq il-PNR u fuq il-ftehim mal-Kanada u mal-ICJ illi qed jgħid illi l-Kanada u pajjiżi oħrajn jistgħu jaqsmu id-data tal-PNR biss ma' pajjiż illi jista' jipprovdi protezzjoni xierqa. Inti weġibni wetli illi qed li dan mhuwiex il-każ għall-Istati Uniti. Ġifieri dan ifisser li kull tip ta' trasferiment ta' data jew qsim ta' data bejn il-Kanada u l-Istati Uniti kif ukoll xi pajjiż ieħor huwa meqjus li huwa legali iżda dak li mhux qed naqra minn dak li weġibni ma intom x'intenzjoni għandkom biex tieħdu azzjoni minħabba jekk inti qed tiddekjara li xi ħaġa hija legali hemm bżonn li tieħu azzjoni. Dak li xtieq insaqsik jiena x'intenzjoni għandek biex tieħu azzjoni. Grazzi ħafna issa l-partit tal-ħodor. Is-Sur Breyer. Grazzi ħafna għandi tliet mistoqsijiet li xtieq nsaqsik l waħda fuq l-infurzar tista' tgħidilna jekk kien hemm xi azzjonijiet kunġunti li kienu proposti fuq l-infurzar naħseb li dan kien strument verament interessanti biex aħna nikkoorduraw l-infurzar bejn bosta stati membri differenti. U til-mistoqsija hija fuq il- l-Awtorità tal-Protezzjoni tad-Data Irlandiża fejn hemm ħafna mill-traffiku tal-Internet li huwa bbażat hemmhekk naħseb ma tantx għandhom biżżejjed riżorsi biex jieħdu azzjoni biex jaġixxu kien hemm bosta illi eh, qalu li jistgħu jappoġġawhom lil ġerzija fl-ħadima tal-dillaġerzija fl-Irlanda hemm xi forsi ċaqliq min-naħa tagħkom fuq l-infurzar u l-Irlanda. U apparti minn hekk, il-data mandatorja aħna rajna illi intqal biċ-ċar illi aħna ma nistawx naraw illi nżommu il-data kollha tal-post, tal-location, iżda xorta waħda ħafna pajjiżi li qegħdin jagħmlu hekk u li jdaħlu regoli ġodda taż-żamma tal-informazzjoni tad data retention ma taħsbux illi il-bord verament jieħu pożizzjoni ċara fuq għadin ħalli jiżgura il ħaġa bħal din ma sseħx. Now, ID. Grazzi fissem l-ID, jew fissem l-ICR. Jekk le, is-Sinjura Delli. Grazzi ħafna, Iva, nixtieq ngħid li kien hemm numru ta' deċiżjonijiet importanti ħafna eh, fil-pipeline wara xi ftit mid-deċiżjonijiet li ħaduma fuq il-każ ta' WhatsApp u Facebook nasib illi dawn huma każijiet li jinsabu verament fi stadji ehm, delikati dan ħajkollu impatt ukoll fuq l-infurzar u l-standards ta' dawn il-kumpaniji l-kbar tat teknoloġija jiena Naħseb li TPC tal-Irlanda qed jagħmel xogħol tajjeb. Ma nista naħseb illi verament jisabu f'deċiżjoni f'pożizzjoni diffiċli minħabba illi l-avukati ta' Facebook, etc. ilhom issaqsu mistoqsijiet fuq kif l-informazzjoni tista' tkun sensittiva tista' tinqasam ma' kollegi oħrajn Ewropej. Ġifiri dawn huma mistoqsijiet li għanna nanalizzaw. Ġifiri jiena nixtieq ngħid il-Board ta' Data Protection x'jista' jagħmel biex jgħin lill-Kummissarju ta' Data Protection f'dan l-istadju tant importanti. Grazzi, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. fuq l-istadju ta' din l-istituzzjoni ġdida. Signor Purik, forsi tixtieq titkellem jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Dan l-aħħar sar starriġ fil-Polonja f'din sena propju 54% ta' dawk li wieġbu f'dan l-istħarriġ għandhom dubju dwar fatt jekk il-kumpaniji u miex lesti li jkunu spezzjonati kif suppost ħalli jaraw jekk għax iżommu mar regoli tal-GDPR. Organizzazzjonijiet ikbar jifmu Eh, Daqxajn iktar xi tfisser GDPR iżda 59% tal-kumpaniji għandhom problem biex jifmu eżattament x'tinvolvi l-GDPR. Allura tistgħu timmaġinaw kumpaniji żgħar x'qegħdin jaffaċċjaw il-board ħa jinvestiga x'tip ta' attivitajiet l-istati membri għamlu biex il-GDPR kun implantat kif suppost minħabba illi implementazzjoni ħażina tal-GDPR minnaħat tal-kumpaniji ħat affetwa l-iktar l nies li għandhom disabilità, l-anzjani, n-nies li mhuwiex eh, ta' edukazzjoni, għandhomx livell ta' edukazzjoni avvanzata, ġifiri dawk huma l-iktar li ħajbatu. Grazzi ħafna. L-Onorevole Cinici. Grazzi sur President u grazzi u koll il-President tal-Bord ta' xol kollu li għamlet u anka ta' din il-prezentazzjoni. Anti mistoqsija li aktar speċifika. Għetan qabbela ma' nistaqsijiet li saqsew il-kollegi. Mela, il-minorenni li huma fost l-iktar eh, vulnerabli, iż-żaza u il- it-tfal jiridu hekk li qegħdin joqorbu dejjem iktar fetajiet Zar um, uh, lejn it-teknoloġija lura nixtieq insaqsik jekk l-Aġenzija x'beħsiba b'xi mod tintroduċi regoli sabiex nipproteġu id-data ta' dawn il-minorenni li ħafna drabi ma jkunux jafu xnu madrittijiet tagħhom. Allura nixtieq insaqsijiena x'tib ta' miżuri ħajimplementa l-Kumitat biex nagħtu iktar eh, konkretezza f'dan il-kuntest. U nixtieq ukoll insaqsi xem marbut ma' din l-informazzjoni dwar il-kodiġi tal-kondotta u xinu għam ħedġeġ minnaħat tal-bord. ħagġa oħra hija li wieħed mill-aspetti l-iktar importanti tal-GDPR huwa il-data eh, personali zamma u retenzjoni ta' din id-data li tista' tippreġudika l persuna għal din raġuni din hija xi ħaġa importanti li nagħmluha anke meta nitkellmu fuq iż żaza Allura nixtieq insaqsi huwa possibbli li aħna niżguraw li jkun hemm dan id-dritt imħares biss ħieħ ħallibek dawk li jkunu qegħdin jużaw il-siti tal-internet u jagħmlu ġestjoni tagħhom ikun jistgħu jagħtu kunsens biex inħarsu l-vitmi tal-bullying, per eżempju hekk kif sar f'pajjiżi. Grazzi ħafna issa naħseb li wasal il-waqt li kunem tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet. Dawn kienu mistoqsijiet speċifiċi li saqsejtu lil andrej Jelinek ġifiri ktar man, ma tagħti tweġibiet osra ktar aħjar. Għabba li għanna kelli moħra mistiedna u għal-ħabta tal-erba u nofs għanna l-komissarju u koll. Iva, ħanaġġel biex nwieġeb u ħanibda bil nwieġeb bil-Ġermanis għal-mistoqsijiet li saqsajuni bil-Ġermanis. Surfos, inti tkellimt fuq ir-reviżjoni tal-GDPR. Jiena naħseb ħajkunem hemm evalwazzjoni ta' dan ir-regolament Hemm ħafna partijiet interessati li ħajjipparteċipaw f'din reviżjoni kemm l-istati membri kif ukoll awtoritajiet ta' protezzjoni tad data u anke l-bord u jiena naħseb illi il-GDPR huwa kompromess li dan biex kien innegozjat kien kompromess tajjeb u jiena naħseb illi wieħed dejjem jista' jtejjeb l-affarijiet iżda ma għadu mhuwiex il-waqt illi aħna nibdew naħdmu b'mod dirett fuq dan ir-regolament xi ħaġa illi nistgħu intejbu hija illi konna regoli ta' amministrazzjoni aħjar ħalli nissimplifikaw l-affarijiet iżda m'għandu xi x'jaqsam mal-GDPR, naħseb li f'kull qasam nistgħu ngħidu li hemm l-istess bżonn. Il-private contractor clauses Jiena naħseb illi hemm bżonn illi naħdmu iva iktar fuq hekk u fuq hekk aħna diġà għamilna pubblika eh, pubbliku x-xogħol li aħna qegħdin nagħmlu u qed noħorġu b'mudell li ħalibek l-awtoritajiet kollha jistgħu jibbażawruha fuqha. Inti saqsejtna wkoll jekk jekk aħna ma naħdmu fuq xi possibiltajiet ħalli nilqu l-anijiet mingħajr ma niksru dan ir-regolament jiena naħseb li dan huwa possibbli illi nagħmlu dan minħabba li jekk wieħed jagħmel evalwazzjoni tal- eh, tal-impatt u naraw illi mhux ir-riski kollha kienu meqjusa allura naħseb illi wieħed jista' jikkonsulta mal-awtoritajiet nazzjonali, iżda dan jista' jsir biss fuq il-livell nazzjonali. U dan huwa strument importanti ħafna marbut mal-GDPR. Sinjura Zipel, inti tkellimt fuq ir-riżorsi tal-IDPS u tal-board. Jiena diġà kont qed Grazzi l-Kumitat tal tal-appoġġ li tajtuna biex ikollna iktar rizorsi. Il-ħidma tagħkom kienet verament siwja u issa għandna l-possibilità li nħadmu iktar eh, avukati magħna sena diħlu l radin xi ħaġa vera importanti apparti minn hekk ikolli ngħid illi l-affarijiet mhux daqshekk pozittivi għall awtoritajiet kollha, erba' minn kull ħamsa ta' dawn l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta m'għandhomx biżżejjed riżorsi u laqas ħaddiema. U dan huwa x-xogħol u eh, l-kompitu tal-istati membri u tal-awtoritajiet mm, nazzjonali li jaraw li jkun hemm biżżejjed riżorsi naturalment Anka fl-Awstrija naħfu li dan kien e, il-kas, anka fl-Awstrija kien hemm dan e, l-ilmenti nafu li l-ilmenti irdu zdidu ħafna għaxar darbit iktar mill-li kienu qabel. Issa il-one stop shop iva kien hemm bosta elementi li qegħdin imorru fit-TPC Irlandiża mhumiex qegħdin jgħaddu mill-awtoritajiet nazzjonali mill-Lead Supervisory Authorities dawn huma kwistjonijiet pjuttost komplessi mhux biss il-proċeduri Irlandiżi huma komplessi iżda anke l-oħrajn minħabba illi kollha nistgħu naraw illi għandhom ċertu interess u kulħadd bosta nies li huma affettwati il-kooperazzjoni taħdem mod tajjeb iżda jiena diġà kontet qabel anka dwar il- id-drittijiet jiena naħseb illi hemm ċertu stati membri li rridu nieħdu deċiżjonijiet eh, malar hekk kif hemm il-bżonn li jsir fi Spanja, fl-Awstrija, fir-Repubblika Ċeka, fl-Italja, f'pajjiżi oħrajn le, fil-Ġermanja le pereżempju, issa naħseb illi dan għandu jkun skont il-karta tal-drittijiet fundamentali nkella mhux ħajkun possibbli li aħna nilħu riżultati f'waqta. Issa il-kooperazzjoni. Il-kooperazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna jiena naħseb illi bejn ċertu autoritajiet hemm kooperazzjoni pjuttost tajba naħseb illi kieku kienu kun tajjeb illi jisir dan ix-xogħol bot tajjeb iżda jiena naħseb illi Naturalment, l-investigazzjonijiet li kollha li qegħdin nagħmlu verament għandhom importanza li jsiru bil-kalbu u illi aħna nasservaw dak kollu illi għanna nikkonsidraw naħseb li l-ikbar problema hija illi jikun hemm ħafna affarijiet li rridu nikkonsidraw. Sa kif qalet is-Sinjura Entfeld dwar fuq trasparenza tal-minuti, inti diġà saqsejtni fuq qadin u diskutejnija minn għalija fl-aħħar laqa illi kellna tal-plenarja aħna konna qegħdin nippruvaw niddiskutu kif nistgħu nagħmlu dan bl-aħjar mod u aħna lesti li nkunu trasparenti u nistgħu niżguraw illi mbagħad it-trasparenza mhijiex ha taffetwa l-validità tal- proċeduri ta' investigazzjoni miftuħa minħabba li aħna qegħdin nagħmlu skambju ta' ħafna informazzjoni l rridu noqogħdu attenti eżattament x'tip ta' informazzjoni ħan nippubblikaw. U tistgħu tkunu eh, eh, nista' nassigurakom li wieħed mix-xogħlijiet l-iktar importanti li aħna nalqalbna huwa li nkunu trasparenti. U inti qed li aħna għandna l-aħjar liġi tal-privatezza dan infurzar mux tajjeb. Inti taf fil investigazzjoni ma ssirx kif ġipu laħaq u kif kifetlek anke fuq każijiet transkonfinali kien hemm 73 deċiżjonijiet aħħarin mingħajr il-mekkanizmu ta' rizoluzjoni ta' diskwiti ġifieri dawn deċiżjonijiet kienu deċiżjonijiet illi ħarġu fuq livell ta' kooperazzjoni kien hemm min oppona forsi oġġezzjoni iżdar xina xorta waħda noħorġu b'daw 73 deċiżjoni. Ġifieri tistgħu taraw il xorta waħda nistgħu naraw l-imħabba daw il-każijiet dan is-sistema tal-one stop shop taħdem. Forsi mhux eh, qed taġġel biżżejjed iżda rridu noqogħdu attenti fuq kull każ u nimxu bil-galbu minħabba li qed din nitkellmu għak fuq id-drittijiet fundamentali tal-bniedem issa fuq l-infurzar u azzjonijiet konġunti. Fuq l pnr inti rċivejt l-ittra tiegħi? Inti tixtieqna li azzjoni minnu fih aħna qed nikkontribwixxu għan-negozjati kollha u l-affarijiet li qed isiru fil-kuntest tal-PNR. U qegħdin narraw kif nistgħu nkunu qed naħdmu b'mod iktar preċiż fil-ġejjieni. Is-Sur Breyer, l-infurzar Dan huwa fid-dejn eh, l-awtoritajiet nazzjonali tad-DPA. Azzjonijiet konġunti. Skont il-GDPR, l-azzjonijiet konġunti huma possibbli sakemm dan ukun permess mill-liġi nazzjonali u mhux il-liġi nazzjonali ta' kull pajjiż tista' tipprovdi li jkun hemm lok għal dawn l-azzjonijiet konġunti iżda aħna tant qed naħdmu qrib xulxin fil-bord u anke ħdan id dpas nazzjonali li għadin naħdmu fl-imkien u jekk mhuwiex dejjem possibbli li nieħdu azzjoni konġunta eh, nippruvaw naraw kif nistgħu nagħmlu biex nikkoperaw. Mela, inti qed l-awtoritajiet l-oħrajn offrew appoġġ lill-DPC eh, Irlandiża u minnaħa tagħhom wastidlu lil dawn id-DPAs biex jisieħbu magħhom fu żabma tal-informazzjoni u retenzjoni tal-informazzjoni. Jiena naħseb li diġà ħadna pożizzjoni u jekk inti taħseb illi mhux biżejjed dak li għamilna żgur li fil-ġejjin ħajkonna l-okkażjoni illi neħdu pożizzjoni iktar b'saħħitha illi fuq id-DPC Irlandiża illi hemm ħafna eh, abbozzi li għandhom profilo li ħafna fil-pipeline. Iva, naqblu fuq dan, Issa sissa l-abbozzi mhumiex fil-sistema tagħna u safejna fjien Is-Sur Dixon tiġak qal f'intervista li l-aħħar abbozzi ħajjoħorġu fil-bidu tas-sena d-dieħla. dwar il-kas li semma dwar il-Polonja fuq il-, -Polonja, il 59% tal-pajjiżi li jasbu l mhux lesti biex jisu eh, regoli tal-GDPR. Iva jiena naħseb illi l-board u d-DPAs nazjonali jitjatu ħafna gwida lill kumpaniji fu livell nazzjonali, mizda mhux biss l manka lil dawk illi qegħdin irresqu il-menti. Issa, il-kumpaniji żgħar u kbar naħseb li rridu joħorġu b'ħafna opinjonijiet u naħseb li għandna noħorġu biktar opinjonijiet speċjalment jekk inħarsu lejn il-pjan għas-sena 2020. Issa fuq l-implementazzjoni tal-GDPR naħseb issa wasal il-waqt li naraw kif ħajsir l-implementazzjoni kif suppost noħorġu bliġi wkoll għal dawn il-pajjiżi, liġi tajba għal dawn il-pajjiżi. Kollega Taljana, Sinjura Cinici. <clears throat> Skużawni, ma tantx naf eh, bit-Taljan jien. Ful Renni, Aħna fil-pjan ta' ħidma tagħna sena d għandna ċertu linji gwida u hemm sottogrupp illi diġà beda jaħdem propju fuq hekk. U inti semmejt ukoll id-dritt li wieħed jinsa l-informazzjoni dwar dik il-persuna, the right to be forgotten. Dwar din edin namlu konsultazzjoni pubblika bħalissa. Grazzi. Iva, zommu fil-qosor jek għandkom xie mistoqsija ta' segwitu. Jiena sempliċement xtaqt nejt li l-mistoqsija tiegħi fuq il-PNR ma weġibtiex. Jiena qed ngħid li bħalissa hemm ksur tal-liġi, ġifieri għalfejn mhux attituazzjoni. I'm sure we act as far as we are allowed to and as far as we can act. Thank you. Well, thank you. That... Et namlu dak kollu li nistaw, mbagħad meta jasal waqt nituazzjoni. Mela. Grazzi l-Sinjura Jelinek, grazzi tal-li ġej prezentanna l-bord xogħol li għamel u il-ħidma tal-futur. Mela, issa ħalli ngħaddu għal punt illi miss mingħajr ħella ta' żmien aħna napprezzaw ix-xogħol tal-Supervisur Ewropew għal protezzjoni tad-data nsellu għalih u eh, nifirħu nsellu għal Sur Vivarovski illi eh, huwa supervisur eh, nominat għal protezzjoni tad data li dal se tippreżenta il programm ta' ħidma tagħha hawnhekk fil-Kumitat Libe issa ħanaddu malaj malaj għal punt li mis nistieden lil mistiedna tagħna biex jagħmlu l-preżentazzjoni tagħhom f'għaxar minuti sabiex ikun għad ftit ħin biex nihdu mistoqsijiet qabel ma jasal il-Kummissarju għal dialogu strutturat mal-Kommissjoni mela dan huwa dibattitu konġunt punti 4 u 5. Debattitu konġunt fuq il-proposta l regolament li jemenda ekris u il-proposta li temenda u koll l-letjas għaw għalmenu tlet mistidna Olivier Unidi, viċi deputat ta' DG Home, Olivier Unidi fuq it-tini proposta u koll, u eh, sur Jovi Valvola mill-Queen Mary University. Tajjeb, mela nissuġġerixxi illi tippruvaw titkellmu għal 10 minuti kull wieħed sabiex il-membri ikollhom ċans biex jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom. Tridu tippreżentaw proposti u eh, nota analitika imħejjija mis-servizzi sabiex il-kolleġislaturi ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati fuq żewġ proposti fil-bidu ta' jannar. Mela, it-tabib Pinjovi valvola għalek ijataw e u koll Sur Inadi. Grazzi għall-introduzzjoni li għamilt li u anki tal-li tajtuni l-opportunità li nipprezenta din il-proposta xoħud minnkom ta' fuwa hija waħda minn dawk li fadal mill-aħħar mandat leġislattiv u ħafna inizjattivi illi entuna nipromovuhom u mbagħad eventwalment nadottawhom li lin mit-tisħiħ tal-Aġenzija Frontex u l-modifika tal-kodiċi tal-frontieri Schengen u il-kontrolli fuq il-frontieri intom entuna ukoll biex nirriformaw mill-eħalweċ in-natura manki l-użi ta' sistemi differenti eh, tal-informazzjoni ta Ewropej li naġġornaw dawk li jeżistu bħal SIS, il-VIS, ECRIS, biex ikonna ekris apposta għal ċittadini ta' pajjiżi terzi imma anke l-ħolqien ta' sistemi ġodda u dik li se nitkellmu fuqha illum hija waħda minnhom is-sistema hija e jiġifieri sistema ta' pre-awtorizzazzjoni għal futur li tatina tagħtina informazzjoni bil-qudiem dwar dawk li jkunu se jivvjaġġaw lejn l-Unjoni Ewropea mingħajr viża Ġifieri għal dawk in-nies li huma eżentati mill-viża. Il eh, dan huwa impenn li aħna ħadna impenn ma'kom li fil-waqt li konna qegħdin infasslu u nadottaw il-sistema ETIAS intom inkludejtu fil pazi legali l-importanza li niddefinixxu il-modalitajiet illi permezz tagħhom l-interoperabilità bejn l-ETIAS u sistemi ta' informazzjoni l-oħrajn se tkun organizzata dak kien impenn wieħed u t-tieni impenn kien li għal sabiex etijas taħdem u tamel dak li nħolqet biex tamel. Eh, qed tkun differenti mis-sistemi ta' informazzjoni Ewropej l-oħrajn u għalhekk huwa importanti wkoll illi niżguraw illi ikolla aċċess għal sistemi kollha differenti inkluż eh, il-sistema ECRIS, ġifiri għal ċittadini ta' pajizi terzi. Eh, Għamnek din l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' privatezza bid-disin, privacy by design, u eh, skont il-rakkomandazzjonijiet tal-IDPS, għaliex il-proposta tipprova tikkodifika il-modalitajiet li permezz tagħhom l-ETIAS se titlob informazzjoni minnant is-sistemi eżistenti ġifiri dik l-SIS, il-VIS, kif ukoll ECRIS TCN, Third Country Nationals, u anki il-modalitajiet li uh, eventualment l-informazzjoni tkun tista' tintuża wara illi jenata sinjal illi tkun ġiet identifikata xi ħaġa mis-sistema. Mbagħad tajt ukoll li skont liema modalitajiet intom tridu toperaw l-effett bħal f'mera rabta bejn li is e u il-VIS e uh, eh, Fletias u il-LES S, ġifiri kull darba li xaħat jasal fuq il-frontiera tal-Europa u ikun għamel talba minn qabel ikun mela formula, id-data titkun tiġi ċekjata ma li IS li hija il-bażi il-referenza li dejjem fin reali se tikkontrolla dawk illi ikun qegħdin jitħlu u joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri tirreġistrom, sabiex um, tara jekk ikun xem xaħat li hija temmek aktar ikun dan fl-Ewropa aktar mill suppost mela din is-sema ħraġnija um, fuq talba tagħkom kien hemm ħafna mistoqsijiet li intom għamiltulna aħna ma ħassejniex li kien hemm għalfejn nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt veru propju mhux biss għaliex aħna eh, nitolbu lill-Parlament biex jagħmlilna dan ix-xogħol u stess imma għaliex il-bażi legali tal-ETIAS kienet tant ċara fir rigward ta' dak illi kellu jsir u il-marġni li kellna kienet verament waħda limitata ħafna bazajna ruħna fuq deċiżjonijiet preċedenti tal-kolleġislatur illi aħna eh, ħsibna illi kena ma namlux evalwazzjoni tal-impatt imma jkollna memorandum ta' spjega u għabbażi tal-mistoqsijiet numerużi li waslunna minn għandkom ħriġna b'din in-nota analitika separata fejn qed nippruvaw nispjegaw l-użu l-ħtieġa għal dawn il-consequentials tal-ETIAS għanna rridu nkunu ċerti legalment dwar kif se jingħata aċċess għad-data u għalfejn se tintuża din id-data. U kif ukoll is-salvagwardji li ġew integrati kif ukoll il-fatt li aħna maħniex se nidderogaw mill-qafas tal-interoperabilità adottat mill-kolleġislatur u lanqas mill-bosta prinċipji u kriterji illi huma integrati fil-bażijiet legali differenti tas sistemi differenti ġifiri traduzzjoni mekkanika ta' dak li huwa meħtieġ sabiex is-sistema ETIAS tkun tista' tfittex l-informazzjoni fis-sistemi tal-informazzjoni kollha, inklużi il-ġodda anke dak li ma kienux lesti dak iż-żmien fosthom l-ECRIS TCN. U nieqafaw, grazzi. Grazzi, Sur Onidi, tal-li zammejt mal-ħin. Issa imis lilek Grazzi ħafna. Research Service to conduct the substitute impact assessment on the Commission package that was. Aħna eh, għadna kif eh, prezentajni l-kom il-pakket tal-Kommissjoni u fil ħamsa jew 10 eh, minuti jew kwarta ta' din il-prezentazzjoni se l-kom il u l ewlenin tal riċerka tijaj. Mela, dan huwa din evalwazzjoni tal-impatt immirata ġifieri kien hemm żewġ mistoqsijiet ewlenin li ġew studjati u analizzati u anke l-approċċ metodoloġiku li jiena segwejt fir-riċerka u sejbiet ewlenin li għamilt u mbagħad l-evalwazzjoni li għamilt jiena u r-rakkomandazzjonijiet li se nagħmel jien issa m'għandix il-possibilità biex niddeskrivilkom kollox, pero nittama li xorta waħda l-istudju se jagħmel tajjeb għal dan in-nuqqas mela iż-żewġ mistoqsijiet li saru li kienu dawn l-ewwel nett jiena rrid nanalizzaw nara sa fejn il-pakkett tal-Kummissjoni jestendi l-ambitu tal-ECRIS TCN ġifiri ekris għal ċittadini ta' pajjiżi terzi u jekk din l-estensjoni toħloqx sfidi għal dak li huma drittijiet għal ħajja privata u data personali u tieni net mistoqsija aktar ġenerali fuq il-pakket kienet jekk il- regli ta' proċessar automatizzat tal-files fl-ETIAS permezz ta' cross-checking ta' sistemi l-oħra kollha toħloq sfidi wkoll għal drittijiet tal-ħajja privata u protezzjoni tad-data personali fuq dik li għandu xaqsam metodoloġija kienet riċerka li jissaret f'perjodu qasir mill-aħħar ta' Ottubru sal-ġimgħa li għaddiet meta nħareġ l-abbozz finali tal-istudju Għallek, waħda mid diffikultajiet kienet propju il-żmien limitat illi fih sar l-istudju u għallek aħna kena bil-fors nillimitaw il-metodi ta' riċerka l għonet għamilna eh, intervisti ma' l-Juliza, il-Fra u l-DPS, il-kuntatjajnijom sabiex eh, namel l-ewel sejbi tiegħi barra mill-restrizzjonijiet tal-żmien kien hemm limitazzjoni oħra marbuta mal-informazzjoni disponibbli. Dan l-istudju sara bażi ta' informazzjoni disponibbli pubblikament u peress li din is-struttura ta' biss tal-imot li tkopri biss l-emendi kelli nħejji tabella tal-bidliet kollha meta mqabbla mal-qafas legali attwali dan assibuh fl-aħħar parti tal-istudju. Umbat dan huwa studju dwar id-drittijiet fondamentali u għalhekk kien hemm evalwazzjoni ta' drittijiet fondamentali skont il-kazistika miż-żewġ rati Ewropej li qisu wkoll prinċipji ewlenin għall protezzjoni tad-data. Fu l-ewwel mistoqsija dwar il- l-estensjoni tal-ambitu tal-ECRIS-TCN, IVA, l-ambitu twessa mill-pakket tal-Komissjoni li l minn dak li kien maqbul fl-Kristi CN eh, fl-ħar ta' ġunju ta' din is-sena veru li eh, fil-regolament tal-TS hemm il-premessa 19 li tajt li jekk l-Kristi CN titwaqqaf mela din għandha tkun eh, konsultata għal finijiet tal-ETS imma il-premessi mhumiex vinkolanti legalment huma biss interpretattivi u għalhekk dana mhuwiex biżejjed. Mela din l-espansjoni tal-ECRIS-TCN qabżet lil kulħadd mhux biss meta eh, kon din falsu il-regolament ETIAS bazat anke fuq studju tal-fattibilità anki fil- l-adozzjoni ta' leġislazzjoni ECRIS u anki dan il-pakket. Ġifiri dan huwa nuqqas li sibtu fi tletti bnadi. Mbagħad hemm l-artiklu 7 u 8 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali Din hija interferenza serja li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar database l CN li ġiet adottata taħt bażi legali għall forzar tal-liġi, l-oriġini tagħhom ma fl-infurzar tal-liġi u issa se tintuża għal finijiet ta' kontrolli fuq il-frontieri ġifieri finijiet li huma kompletament separati u din l-interferenza nsibuha fil-fatt li hemm forum ġodda ta' proċessar ta' data u li se jkun hemm aċċess eh, moti għad-data li hemm fl-Ekris il-Purpose Limitation Principle huwa importanti ħafna fil-liġi ta' protezzjoni ta' data. Function clip, li tisseħ function clip, jiġifieri ma tantx tħalli distinzjoni ċara bejn iż-żewġ oqsma għal database illi tinħollu għal eh, fini partikolari qegħdin u issa jintfetħu biex jintużaw għal finijiet oħrajn li ma kinux oriġinarjament ippjanati. U fid-dawl ta' dawn is-sejbiet jiena naħseb fil-fema tiegħi hija li dak li kellna naraw huwa jekk eh, fil-prinċipji tal-ħtieġa u proporzjonalità skont l-artiklu 52 tal-karta u mhux qed jiġu rispettati sabiex niġġustifikaw l-espansjoni tal-ambita ta' ECRIS TCN. Minn dik il-perspettiva jiena rajt illi l-użu ta' ECRIS TCN jista' jkun konsistenti mal-possibilità li fuq livell nazzjonali l-ECRIS TCN tista' tintuża mill-awtoritajiet tal-migrazzjoni u kontrolli fuq il-frontieri jekk dan huwa permess mill-liġi nazzjonali huwa konsistenti wkoll mal approċċ adottat fl-Istati Uniti li meta huma jużaw eh, is-sistema tagħhom esta il-possibilità li jkollok aċċess għal records kriminali teżisti wkoll, imma dana mhuwiex konsistenti mal-approċċ ta' l-ETA Awstraljana li hija simili għall-ETA imma fl-Awstralja fejn Eh, dan mhuwiex possibbli mill-perspettiva ta' proporzjonalità, il-pakkett tal-Kummissjoni jagħmel distinzjoni bejn ir-records għal rejati serji jew terroristiċi li huwa approċċ bilanċjat imma l-problema li għandi għandha x'taqsam mal-ħtieġa attwali li wieħed jiftaħ lek ekris U f'dan ir-rigward jiena rajt illi s-sistema SIS diġà taħżen allerti fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi li ġew ikkundannati għalhekk se jkun hemm duplikazzjoni bejn is-SIS u l-ECRIS TCN. Din id-duplikazzjoni ma nafux eżattament sa fejn tasal u r-raġuni hija din li l-SIS u regolament tal-SIS jgħid li rejati anzi kundanni minħabba reati terroristiċi irridu bil-fors ikunu irreġistrati fl-ekris TCN imma reati ta' tip ieħor dana mhuwiex possibbli. Għalhekk sa hemm sa fejn hemm duplikazzjoni aħna għadna ma nafux imma l-każijiet serji kollha żgur se jkunu klużi fl-SIS u m'hemm ebda prova illi l-allerti li hemm fis-sis mhumiex sodisfaċenti jew suffiċenti rridu namlu distinzjoni bej records ta' l-ekris TCN għal dawk li għandhom nazzjonalità doppja għax dawn in-nies se jkollhom moviment ħieles u għalhekk il-proċessar ta' records tagħhom mhux se jkun meħtieġ. Issa, fuq it-tieni mistoqsija, jiena rajt illi r regoli fuq li proċessar awtomatizzat huma bilanċjati. Hemm ċerti salvagwardji li ġew integrati sabiex il-Central Unit tal-ETIAS u l-Unitajiet Nazzjonali tal-ETIAS mhux se jkollhom aċċess għal records b'mod illi uh, ikun eċċessiv għal bżonnijiet tagħhom jiena użajt il-garanziji u linji gwida mill-opinjoni 115 fejn il-proċessar automatizzat tad data tal-PNR semmew rajt illi kejja l-fat li regoli huma bilanċjati xorta waħda se jkun hemm xi ftit problemi dan għal fir-rigward tal-kwalità tad-data. Hemm ċertu inkonsistenzi, hemm żbalji fl-ortografija, qed issiru sforzi biex dawn il-problemi eh, neliminawhom imma iktar ma jkunu konsultati dawn il-bażijiet tad-data iktar se jkun possibbli li jkun hemm false hits u regolaritajiet oħrajn. Rajt ukoll li ċerti pajjiżi ġewi kritikati biex eh, iżommu allerti b'mod illegali dan jista' jkollu wkoll effett fuq applikanti tal-ETIAS u rajt illi hemm data fuq il-VIS mhux dejjem hija rilevanti għaliex il-fini għalfejn inħolqu il-VIS u l-ETIAS huma kompletament differenti. Mbagħad dwar il-possibilità ta' cross-checking ta' allerti dan huwa proporzjonali id-dritt għal rimedji effettivi se jkun diffiċli li wieħed jeżerċitaha għalhekk irridu nagħmlu xi ħaġa u regoli dwar l-importazzjoni ta' data personali mill-ETIAS għal l-IES mhuwiex ġustifikat bisħieħ fil-opinjoni tiegħi mill-analiżi li għamilt jiena rajt li dawn mhumiex aġġustamenti tekniċi missa saret evalwazzjoni tal-impatt għaliex hemm dawn in-nuqqasijiet fit tlet eh, sistemi l-espansjoni tal-ambitu ta' ECRIS TCN mhuwiex strettament meħtieġ fl-istudji ċerti rakkomandazzjoni dwar kif nistaw niċċaraw u nsaħħu id-drittijiet tal-privatezza u il-protezzjoni tad data personali. Grazzi ħafna, Sinjura Favula. Issa, zommu f'moħħkom illi m'għandniex inżommu il-kummissarju jistenna, għalmenu mhux l-ewwel darba illi tiġi tiltaqa' magħna hawnhekk fil-Kumitat Libe biex tippreżentanna l-programm ta' ħidma tagħha bħala l-patt tal-immigrazzjoni u l-azil hija qalet illi kienet se tippreżentah dan hawnhekk fil-Kumitat Libe għal bl-ewwel tliet xhur tas sena d-dieħla għal dawk li huma partikolarment involuti f'dawn ir-rapporti nibdew issa bil-rapporter is-sur Lenez u mbagħad ngħaddu għax-shadow rapporters. Il-punti jew ewlenienek jogħġbok. Imma tant hemm eh, punti li huma importanti din hija l problema naf li m'għandniex ħafna ħin imma ħan nipprova nitkellem fil-qosor għaliex se jkollna ċans nkomplu naħdmu fuq dan. Eh, Jena verament kontent illi se jkonna ċans li naħdmu fuq dan dawn l-emendi ta' konsegwenza jfisser li aħna dawn id-deċidejna fuqhom fl-aħħar mandat. Jena naqbel ma' Sinjura Vavola illi Iva eh, kien ikun ta' min namlu evalwazzjoni tal-impatt propju għaliex ETIAS ma sarx evalwazzjoni tal-impatt fuq ammessa grazzi għal ħidma tiegħek dan din l-evalwazzjoni tal-impatt teżisti U importanti għaliex hekk aħna rridu ETIAS li taħdem eh, dawn l-emendi rridu jgħaddu. Issa ftit mistoqsijiet ta' malajr. L-ewwel lill-Kummissjoni. Jekk forsi tistawx twieġbu għal xi punti li tqajmu fl-evalwazzjoni tal-impatt b'mod partikolari fuq il-function creep illi uh, eh, semmit is-Sinjura Vavola u għalfejn ma inkludejċ il-kategorija fuq il-ritorni u l-allerti għax meta xaħat jitlaq wara deċiżjoni tal-ritorn dan l-allerta titħassar ma meta konna qed negozjaw fuq l-SIS kien hemm proċedura anke fl-artiklu 8 biex niskuraw illi jekk xi ħaġa tmur żmerġ u jkun hemm ikun għad hemm allerta xi ħadd li jkun telaq li din persuna ma tinżamx fuq il-frontiera f'xi 12 il sija waqt li tkun għaddejja proċedura ta' konsultazzjoni b'mod partikolari fletti għasek dan jista' jsir bil-qudiem jekk xi ħadd ikun verament telaq imma l-allerta tkun għadha hemmhekk aħjar nagħmlu l-affarijiet minn qabel sabiex il-konsultazzjoni tista' ssir mal-istati membri kollha bil-kwiet mingħajr ma jkun hemm ċittadin ta' pajjiż terz miżmum bla ħtieġa fuq il-frontiera. L-aħħar mistoqsija fuq l-informazzjoni tal-viża x'għadhom għaddejjin in-negozjati u aħna naraw kif jista' jkun hemm sitwazzjoni konsistenti hemmhekk. Fil-qosor ħafna President. Fuq l-evalwazzjoni ta' impatt, kont sorpriż meta smajt li l-espansjoni tal-ekwistizienza biex tiġi u koll istawżata f'dizabilik tijas irnexxila tevita l-istudju, l-iskrutinju, dinna kienet parti mill proċedura tal-kodeċizjoni, konsidrejna l-artikli, l-emendi, l-premessi u deċidejna anki b'maġġoranza kbira f'dan il-parlament biex nivvotaw favur għal istess ġara fil-Kunsill, ġifiri eżattament minn fejn ġibdi l-idea illi b'xi mod evita evitat l-attenzjoni tagħna ma nafx minn fejn ġibta eżattament. U inti stess fil-fatt li l-Ekristi imbrit ukoll bil-tir speċifiku li tgħin lill-Istati Membri fi kwistjoni tal-ġestjoni tal-frontieri. Ehm, um, fuq jekk hemm bżonn li tiġi inkluża l għax hemm duplikazzjoni ma' sis, ovvjament mhux l-artikola ta' artiklu 14 f'sis jikorrispondu ma' ċittadini ta' pajjiżi terzi fekkris, ġifiri, u mhux kull eh, persuna kriminali minn pajjiż terzi hija nizla fekkris, ġifiri jekk ma nakluduwiex, mhux se jkollna stampa sħiħa. Jekk ikun hemm eh, rifjut ta' pereżempju ta' dħul jew jkun hemm xi allerta li ma tidirx, l-istampa ma tkunx ċara, għalhekk jiena nħoss li għandna jkollna iż-żewġ partijiet li jaħdmu id fit. Grazzi ħafna issa ix-shadows nibdew bl-SND is-Sur Moraj xek jogħġbok. Grazzi, President. Sur Leonard, għamil ħafna mill-punti ewlenin aħna ħagħuna l-qata u zada. Għana diskutu f'aktar dettal. Il-punt politiku għawlini li għamlu issa u għal raġuni għalfejn aħna tlabna l-evalwazzjoni ta' impatt hija li inevitabilment dal-istudju għat jiffoka fuq ċertu aspetti sa' dan il-qasam tant kumpless l-implikazzjoni ta' drittijiet fundamentali, dritt ta' ħajja privata, protezzjoni ta' dejta privata. Imma il Fil-fatta li ħammur direttament għal dik kwistjoni, kif għassurjana, fil-fatta bosta kwistjoni ta' ħakun għadni jiddiskutu shadows, mux ma' se diskutu kollox, imissa għanna studju tal-IPRS li huwa studju sostitut. Ġivija kwistjoni ta' status li ħajkolli n-prezenta li s-surinidi biex jaraw trattament ċifisser. ħemna din il-faction creepy li ħatkun kwistjoni importanti ħafna. Biex nikkwota dak li fil-fat għaldina l-kalima ma sidna maħna l-ambitu tal ħaj ħajqet jiġi estiż li l-in mir-regolament u l-espansjoni fil-fat qed tinterferixxi serjament mad-drittijiet rispett tal- protezzjoni ta' data personali u l-ħajja privata li xa l-istisijan tuża finijiet li immorru l-len dak li kienu pjanati oriġinarjament u tistkellem ukoll dwar li proċessar awtomatiku li huwa interferenza l-irtijiet imħarsa minn artiklu 7 naf li forsi ma tistax twieġeb il-mistoqsijiet kollha uħut minn dal mistoqsijiet indirizzajtum fil prezentazzjoni imma il-propostu il-proposti huma koerenti ma' regolament tal etsm hemm elementi ġodda politiċi jew idaħlu biss bidliet ċertu emendi dak li tiġa hemm. Tħossu intom li l-ambitu qed jitwessa issa u dan huwa allura intħil fid-dittijiet fundamentali protezzjoni tal-ħajja privata dwar il-proċessar automatiku ta' dritta personali dana qed qajjem tħassib kbir fuq il-dritt ta' protezzjoni ta' data personali u l-ħajja privata dan huma l-punti ċentrali essenzjalment li ħankun qegħdin niddiskutu fil-laqgħa ta' shadows imma għal darbohra ngħid illi evalwazzjoni ta' impatt komprensiv kienet tkun punta tluq aħjar għaliex fil-fatt din għal-function creep li semma s-sur Leonard. Ma tinti għandek daw l-emendi biex t-waqqaf il-sistema tal etija su l-interoperabilità. L-interoperabilità dikki li t-indirizza databases kollha u mhux tħares lejn dawk li jkunu mbagħad mhux id-databases korretti. u rridu fil-fatt ikonna aċċess l-informazzjoni tajba u naqbdu l terrorist mingħajr ma infixkru jew li ndaħlu fil-drittijiet tal-privatezza. Grazzi, Sur. Marra xissur da draċi għal rinju jek fil-qosor kem sekun. Iva, Iva fil-qosor għax il-kollegi tijaj fil-fat tġaqallu ħafna mill-affarijiet li rritnajt jien. Nina naħseb li l-kelma eh, consequential ma fil-verità hawnhekk din il-kelma daw l-emendi ġew diskritti hekk ma mhumiex hekk fil-verità. Hemm kwistjoni ta' sostanza illi qed jiġu emendati hawnhekk. U l-impatt li dan kollu għat ikollu fuq l-interoperabilità u id-drittijiet għal privatezza ma nix ħanqot ngħid ħafna affarijiet għal-issa xada ħan iltaqgħu ħan iddiskutu bejnietna imma għandi mistoqsija għal kummissjoni u għal awtorità l-studju il-function creep. Nixtieq jien stess nisma miż-żewġ mistednin x'jaħsbu fuq din il-kwistjoni tal-function creep teżisti jew le. Għandek xi tar-riserva wkoll fuq xi argumenti mresqa mill-istudju fuq l-interferenza serja l-fatt li m'hemmx bażi legali għas-sigurtà. Faqt li jiena ma naqbilx. Imma ma xtiqx ngħid wisq għalissa min-naħa tiegħi nixtieq li nisma daqxej iktar minna ħatakom minn l-Komissjoni u koll biex naraw xtaħsbu fuq għadin il-function group intom. Imbat, ħagġoħra li għadaw kol sur Leonard il-fat li ITS jidduplika jew le dak li jinġabar mill-vis jew sis. Informazzjoni dwar il-kriminali li jkunu ġew kondannanti jinsa fejna fjem il-VIS ma ikkopruġ dawn it-tip ta' allerti illi għanna fl-Kristisien u intom ukoll semmejtu relevanza illi l qed jasi fittex fid-data tal-VIS għax ma tkunx relevanti imma jiena nħoss li iva hemm relevanza għanna bosta pajjiżi illi riċentement dal-aħħar offrejni l-om reġimi bla viża u għalissa daħ jkunu għedin japplikaw permezz ta' ETIAS ġala darba jkollna l-ETIAS imma ikollhom storja huma ta' applikazzjonijiet ta' viża illi nistgħu nsibuha fil-vis issa. Għalhekk naħseb li allura jista' jkun hemm informazzjoni interessanti u relevanti għas sikurta u l-kontroll tal-frontieri. Intom minna ħatakom allura għalfejn ma tħossux li dana kollu huwa relevanti. Grazzi għal ħodor jekk jogħġbok minna ħatijak ukoll kun konċis. Grazzi napprezza l-istudju li għamiltu intom għal xjuri fil-fatt li dawn il-proposti ikomplu naqru mill distinzjoni bejn il-liġi tal-immigrazzjoni u l-forza tal-liġi u jinkludu data li ma tistax tiġi meqsa bħala relevanti ġustifikazzjoni għalli mhix biżejjed li dan kollu huwa raġuni għalfejn aħna nikkritikaw il-proposta tal ets għam il-bidu nefti kritikajni għadi u għadna li hija politika illi tiġa għanda difetti fil-gwart li t wasal diskriminazzjoni u allerti folot. Jina minix ħan repeti l-lista ta' mistoqsijiet li għamlu kollegi, għaxan kuqat nistima bil għal sa' tweġibiet li għandek li għandkom intom għal-jom. Issa, forsi nistaw nisimaw minna t-sur Lars Patrick Burke, għonek jgħat, le, jek le, li CR. u kol mannex għawnek rappresentant Sofi Pelletiera Gwe għawnek edha Iva, jek jaġbok. Merci, Monsieur le Président. Grazzi. Fil-qosor ħafna għandi nħossi naqra maħnu għallu ma nisper t-semawni sabiex eh, għal ekris u etjas nafu li l-istat membru ma jaqblux fuq is-sanzjonijiet u tipi ta' realti u anki disparitajiet bejn l-affarijiet li ni għanna nikludu li xmem armonizzazzjoni ta' sistemi penali. Jiena naf u nishtiq li kunnem studju ta' l-impat għalix dawnu ma' mux biss suġġetti tekniċi ma' wkoll politiċi u eh, din l-evalwazzjoni tal-impat għandha tikkonċentra fuq xi ħaġa verament partikolari ġifiri ir-rispett ta' drittijiet fondamentali. Grazzi. Merci, avu. Madame Pelletier, now I suggest. Signor Pelletier, issa. Minna u ftitiħor fid-disa ta' jannar, rapporter tana jrid jippreżenta dan l-abbozz ta' rapport. U għalhekk nistgħu fuq diskussjoni hawn nifqu ma' shadows u mbagħad ikkolna t-tweġibiet għal mistoqsijiet li saru, għax ħajkolna l-opportunità aktar l-qoddim għal dibattitu aktar wiesa. Minna u ftit ieħor ħajkollna eh, diskussjoni ma' kummissarju Johansson li t qiegħed magħna. Eh, merħba minuta oħra bess. Iva fil-qosor ħafna fil-fatt il-kummissarju tiegħi qiegħed hawnhekk u ma nixtieqx li nħallih jistenna. Fu dak li għat iktar kmini ovvjament li wieħed jiddiskrivi dan bħala proposta teknika ma jirrispettax il-kontenut ta' proposta xil proposta hija dwar data, data personali u l-aċċess għalija ġifieri ovvjament il-mistoqsija mhijiex waħda eh, sempliċi imma hija qatt ta' konsekwenza li x'kif il-fatt għal rapporter għalet rapporter, materjalment dina essenzjalment traduċi da ġizzeni li jkunu ttieħdu mill-kolleġislaturi. Iżax naħat għalix għamma kem daqxej ta' opinjoni differenti me dak li sar fl-istudju, skużani jina l-istudju għadni ma qrajtux imma il-premessa ħata d deċizjoni tal-etija sija ċara. Si Il-premessa li hija importanti ħafna intom qed tuha tajjeb din ħaġa wkoll għax tiddeskrivi u tispjega it-test. U sa ċertu punt ukoll tiddefinixxi l-ambitu ta' proposta fuq Chris dak minnkom li ħdimtu fuq Akris TCN tafu tajjeb illi anki saħan sitra emendajtu xi aspetti tal-proposta oriġinali tal-Kommissjoni fuq Akris TCN propju għaliex dan l-ekris jen kien ħajkun aċċessibbli għal etijas. per pereżempju intom għamiltu l-għażla illi anki xi informazzjoni illi ħaż fi fis ta' Kris TCN dinna ħadd tkun tista' tintuża fil-kuntest ta' preawtorizzazzjoni minn ATS. Ġifieri, minn dak l-aspett aħna m'għandniex problemi. Ħaġa oħra, il-mistoqsija nek għandha tkun mhux jekk il-tir tagħna nbidilx, le ma nbidilx, aħna hawnhekk għadna għadin nittrattaw il-ġestjoni tal-frontieri, għadna qegħdin diskutu kif il-kontrolli fuq il-frontieri qed jiġu organizzati u permezz tal-liema għodda. Jiġifieri il-mistoqsija l-importanti hawnhekk U hemm ħafna affarijiet li huma tajnuna fl-istudju f'dan ir-rigward fil-fatt il-mistoqsija għandha tkun għal-ra kemm u kif dan l-prinċipju ta' neċessità qed ikun rispettat fis-sens li aħna nużaw u nagħtu l-informazzjoni eh, biss li hija assolutament indispensabbli għal finijiet ta' kontrolli fuq il-frontieri u li jkun hemm katina ta' avvenimenti ċara ħafna li qed intuża ġifieri din hija distinzjoni importanti ħafna bejn dak li qed isir fuq bażi eh, awtomatika allerta iva le dan dil-persuna dil-individwu nafuħ teżisti xi informazzjoni fuq u x'imkien f'xi sistema li għandna. Umbagħad ix-xogħol u proċedura kodifikata tajba u tiżjanti u twila biex ikollok aċċess għal din l-informazzjoni. U raġunijiet għal fejn huma eh, limitati ħafna. Jina nemmen li ħajkolla konsistenza sħiħa ma' di proposta trilogu li mis ħajsir propju din il ġimgħa nhar l-erba' Hemm affarijiet utli ħafna li ħarġu minn dal-istudju, pereżempju dak li għad inti dwar nazzjonalità doppja forsi jeħe nistgħu nkunu naqra iktar preċiżi hawnhekk, però din hija kategorija speċifika ħafna. Għabbaż dokumenti li rċivejna u bisaħaw kol tal-rida tal-rapporter li nibdew naħdmu immedjatament aħna ninsabu lesti illi nibdew niddiskutu u imeddu għanqna għax-xogħol. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet u kummenti kolli li għamiltuna fil-qosor fuq il-sistema ta' formazzjoni Schengen. Jiena fl studju għat li duplikazzjoni hija ma nafux eżattament kemm ħatkun kbira, imma il ta' dal-alert hija propju li ċertu kategoriji ta' ċittadin ta' pajjiżi terzi ma jitħallewx jidħlu u għalhekk is membri ħossu dawn ma jistgħux jidħlu fi żona Schengen ħajkun hemm allert u ma kemm l-ebda informazzjoni la f'evalwazzjoni ta' sis u laqas fi studju oħra li jgħidu l-istati membri dawn l-allert biżżejjed fis-sistema tagħhom u għalhekk inħoss li dan id-duplikazzjoni avolja forsi mhix duplikazzjoni sħiħa ħad tkun biżżejjed. li ma tiġġustifikax l-estensjoni tal-ekristisien. Nifhem li għal-Kummissjoni Ewropea l-permessa kienet vinkolanti imma jiena nħossi li hekk kwistjoni ma ġietx indirizzata biżżejjed f'evalwazzjoni ta' impatt dan ifisser illi le dana ma ġietx analizzata biżejjed. Aħna qegħdin nitkellmu dwar database li ħaj kollha oriġini mill-qasam kriminali u ħadd intuża għal ġestjoni tal- kontrol tal-frontieri, żewġ affarijiet kompletament differenti fl-opinjoni tiegħi. Dir proposta nħossu illi tikkontribwixxi għal din it-tendenza li rajna tal-aħħar li x'imkien tittieqaf din. Jiena fil-studju tiegħi fil-fatt nitkellem dwar ċittadini li għandhom nazzjonalità doppja li jkollhom nazzjonalità waħda fil-white list u l-oħra fil-black list. Mhix ħanajt iżjed għalissa l-istudju huwa disponibbli għal kulħadd u jiena lesta li wieġeb kwalunkwe mistoqsija li tistgħu tagħmlulna. Grazzi, grazzi tal-li e, e, e, għentna biex nifrankaw ftit ħin u se nistiednu li sur kummissar sur Didoraċi, għaxar sekondu kollox. Il-Kommissjoni qalet illi ma kellhomx ċans jaqraw l-istudju Ma nafx hekk il-Kummissjoni għal inqas allura twieġeb bil-miktub għal punti li saru fl-istudju anke biex forsi iwieġbu għal dak li qed jintqal fl-istudju jagħtu l-argument tagħhom l-argument kontra. For your contribution now. Grazzi lil kulħadd tal-kontribut issa ekna tu merħba li Sinjor Johansen il-Komissarju għall affajt interni biex tiġi għall ewwel darba tidher qudiem il-Kumitat Liber bħala Komissarju. bil-portafol tagħha.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 26 għax wara għandna votazzjoni u tafu xieġri fil-votazzjoni minn diħal jiġri Emma aħna kuntenta ħafna li għanna fostna unek il komissar Johansson inkarigata mill-affajt interni. L-ewwel darba li t-dar fostna wara li ġiet konfermata kummissarju. Portfoll li għandu xieqsam il-futur ta' Schengen, kwistjoni ta' sikurta' interna, l-immigrazzjoni, l-azil, dan kollu huma suġġetti għal qalbna ħafna, inkluż il-patt il-ġdid fuq l-azil u l-immigrazzjoni li huwa suġġett jaħraq. Fil-fatt ġabdieti għadha żżur il-kapitali Ewropej fl-imkien ma' Viċi President kienas dal-aħħar kienet fi Greċja u koll u żaru koll it-Turkija. Merħba, unu tal prezentalna il-punti taħan kif il-kontest ta' dialogu strutturat li ħajkonna ma' l-Komissarju maħħa, Komissarju Johansson u l-Komissjoni kolla u permettu li nistil, permettili signor Johansson, nistiednek biex tattendi dialogu bi semestrali li jmiss illi ħajkolna eżattament wara li niġu lura mill-btajjel tal-miliet. Dana dialogu ta' sikurtà li ħajkolna flimkien mal-Kommissarju Julian King. Ħajkolna dan dialogu strutturat miegħek eh, anki fuq bażi regolari u ħanifokaw fuq suġġetti ewlenin relatati ma' l-istrateġija tas sigurtà interna. li jagħtu lill kummissjoni Ewropea u l-Parlament l-opportunità li jkun hemm skambju ta' opinjonijiet fuq bażi regolari. Ħanadulek il-kelma 15 minuta qed nara kulħadd jolli il-karta tagħhom biex jitkellmu. Żommu f'moħħkom, żommu f'moħħkom il-ħin qed jafas. Kummissarju, merħba darbohra fidejk. Mr. President, and uh, uh, good afternoon. I'm very happy to be here with you. Grazzi ħafna nselmilkom, għed nħoggos li għedawek, ma' kom nishtiq nejdilkom xinja l-opinjoni tijaj fuq il-portafolli għandi u xoll li għanna namlu u edha u kol biex nisma l-proposti ta'kom, nisma l-opinjonijiet ta'kom u anka niprofa nwieġa fil-mistoqsijiet. Mela, fuq sigurta interna għanibda fuq dan il-punt, jena naħseb illi il-kwistjoni ta' sigurta għandha x'taqsam mal koezjoni fis-soċjetà. Aħna kena il-kriminalità organizzata li kienet edha tiżdied mod sinifikanti għandna t-tadida tal-gruppi terroristiċi għandna ħafna iktar nies li t-jabbużaw mid-droga speċjalment bil-mod ta' kif in-nies qed eh, jisibu fondi għal kumpaniji qed eh, jiżviluppaw marar ħafna huma polikriminali u ħafna minnhom huma attivi fiktar minn stat membru ieħor fil dan huwa qasam fejn l-Unjoni Ewropea verament tista' tikkontribwixxi valur miżjud jekk tieħu azzjon fuq livell Ewropew. Għalija din hija kwistjoni ta' koeżjoni fis-soċjetà. Naħseb li kull ċittadin fuq il-livell individwali għandu id-dritt li jkun protett. U jiena naħseb li xi ħaġa importanti ħafna li ċ ċittadini bl-istess mod fuq l-istess livell kullimkien. U naf illi hemm ċertu qsma fejn iċ-ċittadini nħossu illi jara. Jiena fejn noqgħod ma tantx inħossni daqshekk protett u sigur bħal f'postijiet oħrajn minħabba l-kulur tal-ġidda tiegħi, minħabba twemmi reliġjuż tiegħi ma tantx inħossni eh, sigur. U naħseb illi dawn il-kriminali mhux biss din jagħmlu ħafna ħsara lill vittmi Iżda anka qed jagħmlu jitfgħu lura ħafna l-koeżjoni fis-soċjetà u din hija xi ħaġa verament importanti għalhekk aħna rridu nindirizzaw b'mod ħafna iktar effiċjenti milli għamilna sissa. U għalhekk naħseb li dan qisu e, il-velenu tas-soċjetà tagħna minħabba li jekk e, aħna nitilfu il-fiduċja, jekk iċ-ċittadini nitilfu l-fiduċja u jħossu li ma jkunux qed ikunu protetti, naħseb li qegħdin jitilfu wkoll Il-fiduċa fis soċjetà di parti importanti ħafna, qed naħdem bħalissa fuq strateġija ta' sigurtà interna l-ħames snin li ġejjin u naħseb illi naturalment nista' nisma' minnaħa tagħkom ukoll naħseb illi issa l-waqt illi naraw eżatt intom x'taħsbu ħalli dan ikun parti wkoll mill-istrateġija. Jiena għedt li dan għandu jkun indirizzat mod iktar effiċenti milli sar sissa għandna nkunu f'pożizzjoni aħjar biex noħorġu eh, bl-armi tan-nar u l-esplosivi u anka eh, il-flus, noqdu attenti għal-traffikar tal-armi tan-nar esplosivi u flus. Iżda għanna bżonnu kol illi ikollna kooperazzjoni aħjar. Hemm ħafna fajt li kienu adottati fuq eh, l-implementazzjoni, iżda hemm bżonn li nżidu daqsxejn mhux biss eh, fuq dan iżda anke fuq il-protezzjoni tat-tfal. L-abbuż tat-tfal online kien qiegħed jiżdied mod orribli. Nistgħu nieħdu azzjoni fuq hekk iżda hemm bżonn li jkollna iktar għodda effettivi. L-Europol diġà jagħmlu ħafna affarijiet sewja iżda hemm bżonn li nagħmlu iktar milli qed nagħmlu sissa Ħa nipproteġu l-tfal u anke nipproteġuhom mit-traffikar naħseb li dawn huma osma fejn hemm bżonn li nagħmlu iktar minn dak li għamilna sissa. Kelli l-opportunità illi nżur l-Europol Hague. Ftit qabel ma bdejt bil-ħidma tiegħi, kont hemmhekk meta kien hemm eh, attività li kienet organizzata mal-FBI forzi tal-Pulizija tal Pulizija Nazzjonali u din kienet azzjoni konġunta fejn kellha ħafna suċċess li rnexxilhom f'lejla waħda jalqu 26,000 kont tal-internet. U naħseb li dan huwa qasam fejn nistgħu verament navvanzaw ħafna jekk ikun hemm parteċipazzjoni attiva volontar minnaħa tal-pjattaformi iżda hemm bżonn ta' liġi ġdida bla dubju ta' xejn ħalli aħna nkun nistgħu nagħlqu u nneħħu kontenut minn fuq l-internet. U jiena naf li diġà bdejna naħdmu fuq din. Nixtieq insemmi wkoll il- kwistjoni tal-e-evidence. Aħna lkoll nafu illi 85% tal-investigazzjonijiet kollha li kienu qegħdin isiru jinkludu wkoll il-provi elettroniċi u din hija xi ħaġa importanti ħafna u rridu naraw kif il-forzi tal-pulizija li għamlu l-investigazzjoni jistgħu jużaw il-provi biex niġlu kontra il-kriminalità organizzata. Naturalment dejjem hemm bżonn ta' bilanċ fuq dawn kwistjonijiet, fuq drittijiet fundamentali u l-mod ta' kif jistgħu jintużaw l-opportunitajiet il-ġodda iżda jiena nittama illi nistgħu naslu għal konklużjonijiet biex niltaqgħu nitkellmu fuq dawn il-metodi ta' kif aħna nistgħu navvanzaw flimkien fuq dawn il-files. xiftit ta' klim ukoll fuq l-immigrazzjoni meta jiena inqabbel żewġ partijiet tal-portafol tiegħi sigurtà mal-immigrazzjoni ħaġa li tolqotni ħafna hija differenzi ta' bejn iż-żewġ portafolli fil-kuntest ta' fiduċja. Fil-kuntest ta' sigurtà interna hemm iktar fiduċja reċiproka bejn stati membru għalhekk hemm iktar kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni naħseb li għadna lura ħafna biex ikun hemm biżejjed fiduċja bejn l-istati membri u fil-fema tiegħi din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn huwa daqshekk diffiċli illi noħorġu b'kompromess tajjeb u ġdid u naħseb li kultant meta nkunu għajna lura fuq għadin, naħseb li jkun iktar faċli li noħorġu b'regolamenti iktar dettaljati u naħseb li jista' jkollna aktar kooperazzjoni tajba wkoll fil-qasam tal-migrazzjoni. Naħseb illi ikun tajjeb ukoll għal dan il-portafol tal-migrazzjoni biex noħorġu b'xi ftit minn dawn id-dibattiti u nkunu iktar prattiċi u nfukaw iktar fuq kooperazzjoni. Neħilsu minn dan il-lingwaġġ li jista' jorbotna eh, mal-gwerra naħseb li din xi ħaġa importanti li narfuha l-immigrazzjoni hija xi ħaġa li dejjem eżistiet. Aħna x-xogħol tagħna huwa li aħna nagħmlu ġestjoni tal-immigrazzjoni b'mod illi huwa irregolat, waħna dak li għanna bżonn li konna aktar kooperazzjoni bejn l-Istati membri u naturalment anka rridu nvolvu l-Parlament Ewropew għalhekk jiena qiegħda hawnhekk. Intom tafu li għed matul is-smieħ li l-pjan tiegħi kien li konna eh, laqat bilaterali mal eh, l-istati membri kollha bdejna xar tard, ġifiri sa l-aħħar ta' Jannar beħsibni nagħmel hekk. U jiena nista' ngħid illi hemm momentum, hemm ħafna non papers li qegħdin joħorġu naħseb li dan huwa sinjal tal-fatt li l-istati membri huma lesti, lesti biex isibu pożizzjoni ġdida. U naħseb li tkun ikun tajjeb jekk l-istati membri jibdew realizzaw x'jiġifieri illi e, ikun e, fi situazzjoni ta' ħaddieħ minħabba li hemm bosta realtajiet illi qegħdin juru li hemm fil-mija tal-istati membri illi li hemm ċertu stati membri li tirċifu xi design fil-mija tal-immigranti. Iżda qed naraw illi 70% tal-applikazzjoni tal-applikazzjoni tal-azil qed imorru lejn ħames jkunu qed jindirizzaw ħames stati membri partikolari li mhumiex l-istess li bħal dawk li qed jilqawhom. Kull sena ġi 2.5 miljun persuna qegħdin jiġu fl-Ewropa jew biex jgħixu għal ftit jew inkella biex joqogħdu hawnhekk permanenti tis sena ħajkun hemm xi mit-telf jew elf persuna li jaqsmu il-frontiera b'mod irregolari, iżda fl-istess ħin probabbli ħajkun xi seba' mit-telf applikazzjoni. U dan ifisser li iċ-ċaqliq sekondarju huwa verament kwistjoni importanti ħafna rridu nikkonsidraw fl-Unjoni Ewropea u naħseb li dawn huma l-affarijiet illi dwarhom l-istati membri jridu iktar lejn xulxin biex jisibu soluzzjonijiet eh, tajbin biex jgħinu li xurxin u għalek intom importanti ħafna mħabba li aħna mux biss nishtiq nisimaw li l-Istati Membri, zdan kan nisimaw l-Parlament Ewropew u dan il-Komitat ma partikolari ħafna drabi ħadem ħafna fuq dawn id-dossier b'mod impressjonanti u naħseb li intom u aħna maħniex nibdew mix xej, għan u nibbażaw fuq ix-xogħol siwi li diġà sar, iżda jiena naħseb li rridu nsibu wkoll mod ta' kif nistgħu nibdew mill-ġdid. Mela, fejn nista' fejn nista' nasal b'dan il pat il-ġdid? Ma nafx eżattament, nkella ma naħsibx li jkun hemm lok għal diskussjoni mal istati membri iżda jiena naħseb li l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi ħajkunu verament importanti. Hemm bżonn li nwaqfu sobijiet mal-pajjiżi terzi kemm biex nevitaw sim ta' frontieri legali, iżda anka biex niżviluppaw metodi legali ta' kif ċittadini ta' pajjiżi terzi jistgħu jiġu fil-kontinent tagħna u jikkontribwixxu minħabba li aħna għandna soċjetà ta' bosta nies illi huma anzjani għandna bżonn ta' nies żgħażagħ ukoll. U naħseb li jekk nagħmlu hekk ikonna iktar għodda f'dinja biex niġġieldu kontra dawk li qed jiftraffikaw b'nedmin. Mela biex nipproteġu l-frontieri esterni aħna rridu nkunu f'pożizzjoni aħjar biex Eh, namlu hekk naħseb li importanti ħafna li nuru li ċittadini tagħna illi il-way of life, l-istil ta' ħajja Ewropea qiegħda tagħti protezzjoni lil dawk li għandhom bżonna. Iżda fl-istess ħin irridu aħna nħeġġu lil dawk nies li jistgħu jkontribwixxu biex jiġu jkontribwixxu fl-ekonomija tagħna. Iżda rridu nikkontrollaw lil dawk li qegħdin jaslu fil-territorju tagħna u għalima raġuni għalek eh, naħseb li hemm ta' iktar kooperazzjoni għandna bżonn ukoll nużaw il-mekkanizmu ta' solidarjetà għalfejn minħabba li il realtà li aħna qegħdin naffaċċaw bħalissa jiena naħseb li din għandha tkun koll parti importanti mill-patt il-ġdid u l-mod kif nistgħu nagħmlu ġestjoni tar-relokazzjoni. L-aħħar ħaġa jiena naħseb li huwa importanti ħafna li aħna inkomplu eh, navvanzaw nkomplu nġildu kontra r razzizmu, diskriminazzjoni Naħseb li dawk li huma eligibbli li jibqgħu fl-Ewropa relevanti jekk mhux ġejjin permezz ta' riżettilment jew nkella ġejjin mħabba li huma qed ifittxu l-ażil jew ħaġa oħra, nixtiequ ngħidulhom li huma nistgħu nagħtuhom merħba hekk nixtiequ li huma u tfal tagħhom ikollhom suċċess anke fl-iskejjel fil-xogħol fiż-żol tax-xogħol naħseb li s-soċjetà inklusiva verament tindirizza wkoll il-fatt illi dawn li nis li għadhom kemm daħlu fis-soċjetajiet tagħna tikunu kastigati, allura din hija part importanti mill-patt tagħna. Għadni żammejt mal-ħin Iva, tajjeb, mela nisimqa' fawek. Iva, grazzi tal-li Zammejt ma' 10 minuti. Iżda għadeb maħabba li għanna lista twila ta' mistoqsijiet, iżda nibdew bil-koordinaturi l-ewel. Soċ minuti għal kull kellim, ħalli mbagħad l-oħrajn li jishtu jitkellmu wara jikollom minuta mela koordinaturi żewġ minuti mela kif qedtilkom. Sija u nofs għandna m'għandniex iktar minnek, hekk, rridu nivvotaw nivvutaw ġifri kħġobkom mistoqsijiet speċifiċi li tindirizzawhom lill-Kummissarju dwar l-iskript li għadha kemm ilna. Nibdew mit-Sinjura Mezzola, jekk jogħġbok żewġ minuti. Grazzi ħafna u nagħtik merħba Sinjura Kummissarju, grazzi ħafna tal-kliem ċar tiegħek żgur li aħna nistgħu ngħidu li ħerqanin naħdmu miegħek fis-snin ġejjin. Ħanifoka fuq l-ewwel parti tad-diskors tiegħek fuq is-sigurtà. Iva, aħna nixtiequ nirringrazzjawk ħafna tal-li kont hawnhekk fil-ġurnata tal-ġnus maquda kontra korruzzjoni. Ma nistax ma ngħidx xed tiġi f'pajjiżi f'Malta fejn aħna rajna illi il-korruzzjoni mhuwiex reat kriminali eh, illi mandu lebda fitma. 784 jumilu Daphne Garbana Galizjan atlet barra mid-dar tagħha. Waħda mill-kwistjonijiet illi hija marbuta ħafna mas-sigurtà illi kienet għad t-investika ija l-iskema tal-cash for passports u, u l-ammont ta' ħasil ta' flus li kien permess mill gvern u dak illi qegħdin naraw ukoll illi qed ikun eh, jitla fil-wiċċ huwa xi ħaġa li verament ippreżentat eh, riskju għas-sigurtà interna fil-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi f'Malta situazzjoni eh, hija mimlija tensjoni protesta ta' kuljum fejn kien hemm anke dawk li kienu qed jipprotestaw li daħlu fl-uffiċċju eh, tal-Prim Ministru fil-bini li kienu qegħdin jitolbu riżenja tal-Prim Ministru illi ma jridx qed jikompli jirrifuta illi jirriżenja. Jiena nishtin saqsi din is-sitwazzjoni f'Malta allura ħadd tkun qed tisservi biex naraw li dak li qed jiġi f'stat membru wieħed partikolari ma jista' jiġi qatt iktar fl-ebda pajjiż ieħor tal-Ewropa x'nistgħu nagħmlu aħna. Inti tkellimt mal-kontrapartijiet tiegħek f'Malta biex tiddiskuti x'inhi sitwazzjoni jew forsi qed tippjana li tagħmel hekk tista' tagħtina aktar informazzjoni. Grazzi. Issa Sinjura Sippel għal Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna. Jiena mhux ħansemmi s suġġett ta' Malta, mhux għax ma naqbilx. Ista naħseb illi dan huwa dibattitu li qed issir dibattitu politiku ħafna. Iva, emma fl-affarijiet li nistgħu nitkellmu dwarhom tgħid il kelliema Mela permettuli ma nistawx aħna noqogħdu neħlew fuq dawn il-kummenti mela kieġobkom. Tista' terġa' tibdi l ħin jekk jogħġbok. Minħabba li din il-minuta m'għandix tittieħidli. Miż-żewġ minuti tiegħi mela għandek żewġ minuti iva. Mela tkellem fuq il-provi elettroniċi fuq li evidence jiena naqbel mal-kummissarju li hemm ċertu każijiet fejn dwarhom irridu insibu ukoll ċertu soluzzjonijiet naħseb li dan u għabbażi tal-fatt li s-sistemi ġudizzjarju tal-pulizija ma differenti ħafna fl stati membri tagħna kollha u qed nieħu gost li x-shadows ukoll qed jippruvaw isibu soluzzjoni għal dan. Issa fuq sigurta u l-istrateġija l-ġdida inti semmejt ukoll il-fatt illi ċertu nies f'ċertu qsma qegħdin iħossuhom iktar protetti minn ħaddieħor li jiexu f'żoni oħrajn. U naħseb li din hija responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali u nixtieq eh, inkun naf jekk din l-istrateġija l-ġdida hijiex se tinkludi illi aħna l-ewwel qabel kollox nifukaw fuq l-implementazzjoni ta' dak li diġà għandna E, fisseħ minħabba li aħna qegħdin naraw illi qegħdin naġlu biex nimplementaw regoli ġodda iżda l-istati membri mhux dejjem qegħdin jimplementawhom. Għalhekk qed ikollna xi problemi sa fuq il-kontroll aħjar tal-frontieri esterni tagħna. Naqbel perfettament minħabba illi pereżempju fil-pajjiż li naf l-aħjar jien hemm iktar numru ta' nis li jabbużaw mid-droga bħal kokaina u nixtieq nkun naf kif din il-kokaina tidħol fil-pajjiżi tagħna li t-wassala ħafna iktar problemi. Punt ieħor li nixtieq insemmi dwar l-immigrazzjoni jiena naħseb li napprezza ħafna meta aħna qegħdin ngħidu illi għanna bżon ta' opinjoni iktar pratika biex noħolqu iktar fiduċa bejn l-istati membri, naħseb illi Eh, fuq il-ċaqliq sekondarju jiva jiena naqbel li dinja xaħġa xi ħaġa li rridu norganizzaw aħjar, iżda il-prekondizzjoni għal dan huwa illi l-istati membri kollha jridu jimplementaw għalmenu il-pakket li diġa għana nkella dan jista' wassal l-iktar problemi. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Entfeld issa għal Renew. Grazzi ħafna u nilqak eh, kummissarju għal dan l-ewwel skambju ta' opinjonijiet ma' dan il-kumitat. Mela nixtieq nibda bil-ftit biftit kummenti fuq il-patt tal-immigrazzjoni illi aħna kollha kemm aħna ħerqanin biex eh, naqraw. Mela nixtieq norbod ma' dak li għadha kemm qalet Birgit Sipil. Inti qed illi aħna inna nagħmlu diskussjoni fuq dan. Nixtieq ngħid namla ċara li aħna kol-leġislatur fuq l-istess livell tal-Kunsill ġifiri xogħol li aħna għamilna kien xogħol leġislattiv ġifiri votajna dwaru mhux biss pariri li għadin natu l komissjoni xi ħaġa li ma tistax tinjora. Mela, jiena naħseb ukoll il-pakkett li kien preżentat fis-sena 2015 kien hemmhekk biex kien preżentat emmek biex insolvu l-istaġnar fil-diskussjoni li kienem fil-konsil. U issa s-sena għamlu għan l-istess zbal, ħanarmu kollox nerġonu bdew mill-ġdid, jena naħseb li l-problema hija problema tal-Kunsill li hemm stati membri illi ma jistgħux jaqblu fuq il-fatt li jassumu responsabilta, ma naħsebx illi hija problema tal-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Dan rridu nżommu f'moħna sa fuq l-istrateġija tas-sigurtà. L-ewwel net qabel ma noħorġu bi proposti ġodda. Għalfejn il-Kummissjoni miex se tagħmel dak li l-Parlament Ewropew ilu jitlob mis-sena 2011, iġifiri li jagħmel evalwazzjoni dettaljata u kompleta tal-miżuri kollha tas-sigurtà li e, ttieħdu sissa. Dan qatt ma sar sissa, ġifieri qabel ma nipproponi xi ħaġa ġdida għax ma nħarsux lejn dak li diġà għandna u naraw jekk nistgħux nżidu xi affarijiet. Aparti minn hekk, L-istat ta' dritt u rispett ta' drittijiet fundamentali ta' bniedem huma verament affarijiet importanti marbutin ma' sigurtà u din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni u b'mod speċjali l-Kunsell Ewropew verament ma ħadux azzjoni dwar f'dawn l-aħħar ftit snin jiddispiċini Sinjura Zipel. Ma naqbilx miegħek, ma naħsibx li din kwestjoni li qed issir politika. Jiena ma jiena msieħba fl-ebda mill-partiti politiċi li hemm Malta, iżda nkwetata ħafna fuq il-fatt li l-Kunsill qiegħed jirrifjuta kontinwament li niddiskuti din il-kwistjoni. Aħna tgħidx kemm donna biex impoġġu l-Ungerija fuq l-aġenda issa jirrifjutaw li diskutu situazzjoni ta' Malta. Jiena naħseb li dinja problema serja għas-sigurtà ta' dan il-kontinent u dinja xi ħaġa li l-Kummissjoni għandha tindirizza. Grazzi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 il-situazzjoni tal-istat ta' dritt edha tmur lura din xaġa tinkwetana ħafna fil pat patt il-ġdid dwar l-azil. Naħseb li għalina u koll l-iktar ħaġa importanti, l-iktar bidla importanti hija li nibdlu regolament ta' Dublin. Aħna għandna bosta regoli tal-azil li huma stabiliti iżda naħseb li regolament ta' Dublin ferament qed tikkawża ħafna problemi, naħseb li aħjar tħares li il-pożizzjoni komuni l ħarġa li mill-Parlament Ewropew aħna qed nistennew bil-ħarqa li jkollna pożizzjonijiet ġodda u nittamaw illi dan jistgħu dawn il-proposti jaħdmu tajjeb li jkunu wkoll skont il-prinċipju ta' solidarjetà u anka id-drittijiet tal-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Naturalment sa dan it-tant aħna kellna bosta affarijiet neqsin anka brabta malakin. akin huma drittijiet fundamentali nħarsu lejn il-frontieri tal-Kroazja, l-Gżejjer Grigi, hemm ħafna nuqqasijiet u aħna diġà tlabna bosta drabi lill kummissjoni li għandna naħdmu anke fuq dan il-punt. Jiena nixtieq nkun naf min-naħa tiegħek, Sinjor Johansen, inta x'qed tagħmel anka f'perjodu fi żmien li ġej Naħseb illi għanna bżon illi kuzidraw bosta eh, strumenti li intom tistaw tużaw u anka fuq il-compliance għanna problemi u koll bid-dimensjoni esterna. Jek tħarsu lej niġer lej Libja, Iva, komissjonju, naqbel li hemm bżonn li jkollna kooperazzjoni mal pajizi terzi iżda il-Kummissjoni kienet wedet li għandna aħna niskuraw li jkun hemm eh, rispett tal-liġijiet eh, f'dan kollu. Forsi il komissjonju inti tista' tinformana fuq l-idejat li għandek fuq il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni. Issa għandna l-Onorevoli Cardino għall-ID. Jew inti sur soffort, jekk joġbok mela. Kommissær Johansson, du er nu EU's spydspids, når det handler om... Kommissarju, inti responsabli for l-immigrazzjoni u qabel ma sirt kommissarju waqt is-smieħ tiegħek inti għat li m'intix hawnhekk biex tirrappreżenta l-politika li tħadnu fl-Iżvezja. Jekk jiena nħares lejn it-television fl-Iżvezja, Inti għat illi l-Europa għandha bżon ta' solidarjetà obbligatorja, jiġifieri potenzjalment jkunem hemm kwoti imposti fuq l-istati membri. Allura dik miex il-politika għall-immigrazzjoni svediża u inti għat li inti gburija bija din li se tobbliga l pajjiżi oħrajn jieħdu l-immigranti bħal per eżempju Danimarka aħna ma rriduhomx u se niġġieldu kontra, kontra din l-ideja, ġifiri l inti u, l-politika li qed tipprova timponi missa solvi l-problemi li għandha l-Ewropa bl-immigrazzjoni għaliex il-popolazzjoni hemm ħasba ħafna dwar l-immigrazzjoni u s-sistema Ewropea x'inhi tagħmel. Taħtar kummissarju minn dak il-pajjiż li għandu l-iktar politika responsabbli għall-immigrazzjoni Għallek jekk inti kont parti involuta fil-ħolqin ta' din il-politika l-immigrazzjoni li għaparti minn tsunami ta' stupri u reati gruppi ta' kriminali organizzati ħana millek let suġġerimenti għala il-frontieri esterni jew namlu l-kontrolli fuq il-frontieri nazzjonali tagħna stess u wejjew naqbdu dawn il-migranti kriminali u nibatuhom minn fejn ġew. L-Onorevoli Procaccini għalli sijar. Jiena se nitkellem bit-Taljan. Grazzi u jiena se naħtaf din l-opportunità fejn qed nitallgħu niltaqgħu miegħek għall-ewwel darba biex noguralek kull suċċess fil-ħidma tiegħek Kummissarju Johansen. Sewċ punti ewlenin jiġifieri s-sigurtà u l-immigrazzjoni fuq il-sigurtà għad inti stess huwa diffiċli illi ma naqblux bejnietna, imma fuq eh, l-immigrazzjoni huwa l-oppost għaliex hemm ħafna opinjonijiet differenti. U dana jibda mir-rabta bejn is-sigurtà u l-immigrazzjoni illi mhux spiss natu wis kasa. Fil-fema tiegħi din ir-rabta teżisti u dana għaliex ma niġildux bizzejiet kontra l-immigrazzjoni illegali u dana jwassal biex fl-axħar namlu ħsara anki l-immigrazzjoni legali. U għalek, e, e, isna għedin nibatu messaċ illi fl-Europa titħol biss mot illegali jekk inti tħallas il-traffikanti u tirriskja ħajtek u ma tistax tidħol fl-Ewropa b'mod legali għaliex il-kwoti kollha huma meħuda mill-immigranti illegali. Għalhekk nagħmilek mistoqsija. Jiena rajt li l-ewwel ħaġa li inti għamilt mal-Kummissarju Skina su li mort it-Turkija u titkellem mal-President Erdogan. Jiena nixtieq inkun naf minn għandek Eh, għalfej mortu tiltaqaw miegħu għaliex eh, jiena mħasseb u aħna imħasbin huwa illi nibqaw naħsbu illi soluzzjoni għal problema tal-immigrazzjoni hija illi natu lil Turkija il-kontroll tal-frontieri eh, fuq l europa tal-Ewropa sempliċement għaliex l-Ewropa m'għandix il-koraġġ li tagħmlu wi dan ix-xogħol. Grazzi issa is-Sinjura Pelletier. Grazzi President u Signora Kommissarju, kemtejn fuq il-pat tal-immigrazzjoni. Aħna ftit imħasbin għaliex jekk dan il-pat huwa maħsub biex innaqqas id-drittijiet ta' dawk li jtolbu l-azil, inti tifhem li aħna ma nistgħux naqblu miegħu. Barra minn hekk għandna l-impressjoni li l-pat li qed tipproponi inti irrid jikkastiga l-movimenti sekondarji u jagħti iktar importanza l proċeduri mill drittijiet Dak li qed nistennew aħna għal il-Kummissjoni tieħu azzjoni meta jinkisru drittijiet fondamentali ta' dak li tolbu l-ażil u r-rifuġati b'mod partikolari kontra pajjiżi ma jirrispettawhomx u li qegħdin jagħmlu refulma fuq issa irrid nitkellem hawnhekk fuq it-Turkija jekk aħna nisimgħu dak li qed tajt it-Turkija llum kienet 340,000 eh, persuna li ntbatu lura Turki il-Sirja b'mod eh, volontarju umanitarju. Kien hemm dawk li studjaw is-sitwazzjoni bħal Amnesty International jew Human Rights Watch u li eh, ġabru provi illi jajdu illi dawn il-ritorni ma ma daqsek volontarja li kideri li l-autoritajiet eh, torok din jużaw il-er violenza biex iġiellu l-refugġati jużaw, jiffirmaw karti u jgħidu li jridu immorru lura minn rajom f'pajjiżhom fil-waqt li dawn huma mġela. Issa dan huwa ksur tal-prinċipju dan non U jiena nixtieq ikun naf inti għattilom, għattlu l-gvern Tork kemm aħna mħasbin dwar ir-ritorni forzati fil-lejn is-Sirja u inti taħseb li tissubordina l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea li Turkija għal rispett minnaħa ta' Turkija għal prinċipju ta' non Fulman. U skużani, Signora komissarja, x'maħnuqa. Mela, Komissarju, għanna vot skedat minna uftitiħor ftit ieħor għalhekk naħseb illi aħjar naddu għal membri li għandhom mistoqsija tkomx iktar minn minuta, minuta biss, jekk joġobkom sabiex inkunu nistaw ikonna il-votazzjoni fil-ħin. Nibdew bl-Onorevoli Morajx. Kummissarju, nawguralek kull suċċess mod partikolari għal pat fuq l-immigrazzjoni u l-azil u eh, naħseb illi inti għandek ħafna esperjenza meta titkellem dwar is-solidarjetà kien hemm pajjiżi li għamlu iktar minn oħrajn u naħseb li l-esperjenza li ksibt inti f'pajjiżek fl-Iżvezja se tiswiek. Eh, ma nistax nistaqsuk mistoqsijiet speċifiċi għaliex għadek m'għamil xejn u danna mhux fl-isprezz qed ngħidu għaliex għadek tibda. Issa ngħidlek żewġ affarijiet malaj malaj. Inti tkellimt dwar il-non-paper ġifiri l-istati membri diġa huma attivi ħana jisaqsik dawn il-non-papers se jisħu fuq il-return. Iva, il-return irrit ikun parti mill-politika olistika imma li aħna nisħu fuq il-kondizjonalità. Inti se se tipprova tisħaq iktar fuq is-solidarjetà rotot legali, l-blue card, u affarijiet bħal dawn sabiex ikun hemm xi tip ta' bilanċ fl-approċċ li tadotta. Grazzi l-Onorevoli Radev. Grazzi, Kummissarju. Jiena nixtieq nifraħlek u ukoll natik merħba għal dan l-ewwel dialogu strutturat fil-kumitat tagħna Aħna smajna l-informazzjoni li tatna l-Komissjoni Ewropea li eh, urritna li għadbaqa ħafna xisir sabiex niffaċċaw l-sfidi illi edha toħloq l-immigrazzjoni għanna bżon intejbu l-kondizjonijiet fil-vant tal-Mediterran u f'dan l-ħar rajna u koll traċedja tal fil-gżejjer Gregi. Id-dikjarazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija għada qed tagħti riżultati imma il-pressjoni msaħħa tal-immigrazzjoni fit-Turkija u l-nuqqas ta' stabilità fir-reġjun xorta għadhom iħasbuna. Għalhekk fid-dawl ta' dan kollu l-Kummissjoni Ewropea x'se tagħmel u inti temmen li din il-pressjoni tal-immigrazzjoni se jkollha impatt fuq is-sistema ta' Schengen bħalma taf ħafna stati membri għat għandhom eh, kontrolli fuq il-frontieri esterni eh, interni ta' Schengen u l-Kummissjoni x'se tagħmel biex tieħu miżuri kontra il-posponiment inġust tal-adeżjoni tal-Bulgarija fiż-żona Schengen. Kellim li miss nifraħlek, eh, Sinjura n nomina tijak għandek bieċa xogħol ibsa qudiemek, sewċ mistoqsijiet minna ħatijaj. Inti dan għatu diġa għat illi trit illi ikkonna politika tal-immigrazzjoni sikura u biex nevitaw ukoll anki it-traffikar tal-bnedmin li ħafna nisa u tfal jispiċċaw fidejn il-kriminali. Il-problema hi illi huma ikollom kontatt magħhom fil-pajjiż fejn huma jaslu u regolament ta' Dublin Eh, jibatom lura f'pajjiżhom għalek kif beħsibek tibdel il-regolament ta' Dublin biex tiżgura li dawn in-nisa li ġew traffikati ma jintbatux lura f'pajjiżhom ma' traffikanti tagħha. U inti uh, uh, smajna li hemm ħafna stupri fil iżvezja ma' n-nies li qegħdin iwettqu dawn ir-reati huma Ewropej etniċi li qegħdin jabbużaw minn dawn it-tfal u jistupraw in-nisa jiġifieri irridu noqogħdu attenti kif ngħidu l-affarijiet. Kellim li miss. Grazzi, Kummissarju. Inti kont qed titkellem dwar il-fiduċa. Dak li importani li li huwa anki il-fiduċa ta' ċittadini f'xulxin minn flok li ma' kulħadd joqgħod jibża minn min ġar tiegħu għax jibża li jista' jkun kriminal. Wieħed waħda mill-prioritajiet tal-gruppi tal-grupp tiegħi huwa li ma jkunx hemm sorveljanza tal-massa. Kulħadd minflok ma nimmiraw l-investigazzjonijiet propju fuq dawk illi huma kriminali huma suspettati li u reati. Għalhekk l-ewwel mistoqsija li għandi għalik hija tista' isserħinna moħna u tassigurana li skont il-ġurisprudenza fuq il-żamma ta' data ġurisprudenza tal-qorti tal-ġustizzja li l-Kummissjoni mhijiex se tipproponi xi strumenti ieħor li jitlob ritenzjoni, zamma tal-informazzjoni u tad-data minar bżon. Umbat fuq is-sigurtà naħseb illi l-iktar ħaġa importanti bis-sigurtà hija li wieħed iħossu sikuru naħseb illi iċ ċittadini qas jifmu eżattament ir-riskju reali illi jirrappreżenta jirrappreżenta l-kriminalità jidher illi il-kriminalità edha tonqos imma il-ċittadini jihdu l-impressjoni minn dak li jaraw fil-medja illi edin jiexu f'dinja li edha sir dejjem aktar perikoluża bħala parti mill-agenda tiegħek tista' tipproponi xi miżuri sabiex iċ-ċittadini jifmu aħjar kemm fil-fatt huma sikuri. Is-Sinjura Bjork mhix qed hawnhekk għalhekk issa is-Sur Barrena. Kummissarju, inti l-ġimgħa li għaddiet iltqajt mal-awtoritajiet Grigi u nishtu u naqsmu mija kiet ħassib li għandna l-ewwel dwar il-pjan tal-Gvern Grek li jbiddel il-hotspots għal detention centers ta' kapaċità madwar 5000 post. Inti diskutejt dan mal-Gvern Grek x'pożizzjoni għandhom huma fuq dan il-pjan il pjan u l-Unjoni Ewropea se tagħti fondi biex ikun hemm din id-detenzjoni fil-gżira. Hemm il-liġi ġdida illi se tillimita id-drittijiet ta' applikanti minħabba l l-għajnuna legali, dritt tal-appell u eh, aċċess għal suq ta' xogħol. Inti tkellimt dwar dan mal gvern li inti l mija u fl-axar net dal-parlament kien talab pal estensjoni tal-deċizjoni tal-relokazzjoni. Nishtiqu li nitolbu kun ħedġuk biex taħseb illi kun hemm rilokazzjoni minn pajjiżi li tant għandhom bżonn ta' solidarjetà fosthom il-Greċja. Grazzi. Signora Kanko. U xrid titkellem inti, Signora Kanko? Mbatt l-Onorevoli Fest. To the group order, I think you go first, Mr. Fest. Si, naħseb li eh, Sur Fest inti missek l-ewwel. Grazzi ħafna. Signora Johansen, inti tkellimt dwar il-ħtieġa li kunem kozjoni fis soċjedà u li kull ċittadin għandu dritt li jkun protett. Imma dak li qegħdin naraw huwa li l-migrazzjoni legali illegali miex l-unika ħaġa li edha tedded din ir-realtà. Eh, Fħabskot il-ġimgħa li għaddiet inqatel bidwi minn xaħat illi kellu bosta nazzjonalitajiet u wu kien residenti legalment fil-Ġermanja. U ġara l-istess Foxfetch fej ċittadini ta' renju Unit kienu involuti imma dawn iċ-ċittadini kellhom sfond mill-immigrazzjoni inti temmen, jekk inti temmen il-kohezjoni fis soċjetajiet hija tant importanti, naħseb illi għandek tagħmel xi ħaġa biex verament tindirizza dil problema li għandna. Grazzi ħafna tal-li ġejt titkellem magħna, Sinjura Kummissarju. Jina nishtiq nistaqsik dwar il-patt il-ġdid tal-immigrazzjoni u l-azil. Aħna rridu niżguraw li konna soluzzjonijiet effettivi għall-azil u l-immigrazzjoni. Dan huwa essenzjali sabiex niżguraw il-fiduċa ta' ċittadini tagħna l-ħames snin li ġejjin u wara iżda anki ukoll biex inħarsu n-nies u niproteġu għam mit-traffikar. Kif rajna f'dawn l-aħħar snin kien hemm nies ma, ma segwewx ir-regoli ta' Dublin u oħrajn illi ma applikaw ċerti mekkaniżmi għalhekk biex ir-regoli jkunu effettivi li jirrispettom kulħadd. Dan il-patt il-ġdid tal-immigrazzjoni li kellimtna fuqu kif se jiżgura li l-Unjoni Ewropea tkun maquda u li regoli jkunu rispettati. Kif beħsibek tagħmel sabiex tiżgura illi kull patt il-ġdid jaqada l-Ewropa mhux jifrida u ssib soluzzjonijiet konkreti għal din il-problema. Onorevoli Peters, grazzi ħafna, Sur President. Grazzi, Kommissarju Nixtieq niġi lura għal kwistjoni tas sigurtà inti għati li l-Europol kienu qed jagħmlu biċċa xogħol eċċellenti u li inti għattilhom li jridu jagħmlu iktar fil-futur inti tkellimt ukoll dwar il-droga u il-problema tal-organizzazzjonijiet plurikriminali imma ma ċejn dwar il-budget hemm problema bil-budget tal-Europol, bil-budget tal-Eurojust u anki ta' aġenziji oħrajn kif tista' minn banda tajt illi jridu jagħmlu iktar dawn l-aġenziji mbagħad mill-banda l-oħra eh, tara illi il-budget ma jiżdiedx. Grazzi. Onorevoli Moreno. Grazzi, President. L-ewwel net eh, jiena nixti nirringrazzja l kummissarju tal-liġi ta' net titkellem għana u nħedġiġa biex tkompli dur il blit kapitali sabiex issaħħaħ il-fiduċja bejn l-istati membri għal dak li għandi xaqsam mal-migrazzjoni. Wieħed mill-punti l-ninu għal mod kif nisjarraw l-immigrazzjoni, l-immigrazzjoni mhijiex ehm, hija sfida imma mhijiex teddida u saħansitra hija wkoll bżonn kif għad inti irridu nisqu fuq dan u mbagħad it-tieni net fuq it-tfal mhux akkompanjati huma tfal li huma vittmi rajna xġara dan l-aħħar fil-Mediterran eh, kien hemm attentati li ma xiex fiħet mill-detention centers f'Madrid. Din hija xi ħaġa li għandha tħambrilna wiċċna aħna għanna xie proposti għamnek f'dan il-komitat, x'namlu jiena koll għandi eh, xie proposti x'namlu li ma naħseb li l komissjoni tista' tagħmel ħafna biex tejna għaliex dinja xi ħaġa li tolqotna l-koll. Grazzi. Ren, a minut. Madame la Commissaire. Signora Kommissarju, jena nifraħlek għal politika illi inti introduċejt fl-Svezja, jena mill-tramuntana ta' Franza u għal 15 sena il-qajt il f'Kalle ħafna ħafna migranti issa s-situazzjoni tal-hotspots hija inumana, però il-non-papers li qed jiċirkolaw fuq il-pożizzjoni tal-istati membri jidru li saħħu l-responsabilità tal-istati membri fuq il-frontieri esterni u jimmultiplikaw id-detention centers fuq dawn l-frontieri esterni ġifiri s sitwazzjoni se tmur għal X'taħseb inti dwar dan u tista' tigarantixxi li l-patt il-ġdid se jħares id-drittijiet ta' dak li jtolbu l-ażil u jqis il-drittijiet ta' dawn in-nies li jtolbu l-ażil f'dan il-patt il-ġdid u anki sabiex innaqsu il-movimenti sekondarji. L-Onorevoli Jonċeva, minuta. Sinjura Kommissarju, għandek bicċa xogħol bsa ta' sew qudiemek u jina fiduċjuża li inti se tagħmel mill-aħjar biex tipprovdi r-riżultati. Fl-aħħar sena smajna ħafna dwar il-problemi fil-politika tal-azil attwali, l-istati membri għadhom ta' pressjoni u ħafna minnhom tħallew waħedhom. Però nixtieq inkun pragmatiku għandi mistoqsija qasira lik fuq l-azil li ma huma il-pilastri tal-pat immigrazzjoni l-ġdid li se taħorġu bih tal-waqt. Se tkun ir-riforma se jkunu l-elementi l-ġodda u ħanajt xi ħaġa fuq il-korruzzjoni. Il-korruzzjoni toqtol iva imma aħna m'għandniex ikonna standards doppji, rridu nkunu nafu li l-korruzzjoni edha terri il-bażi ta' demokrazija b'mod drammatiku f'ċerti pajjiżi Ewropej, bħal pereżempju fil-Bulgarija fejn il-korruzzjoni edha teqret il-libertà tal-medja u ma jsirux investigazzjonijiet ċirqa fuq l-immigrazzjoni illegali. Għal darbohra sinjura nawguralek kull suċċess għandek eh, appoġġ sħiħ minn naħatana imma tinsiex illi aħna qed niġġieldu mal-ħin u wasal il-moment issa li nieħdu azzjoni. Grazzi ħafna il-kellim li miss. dawk l-espressjonijiet ta' entużjażmu, l-applawżi, la eh, huma mistennija u lanqas huma permessi. Grazzi ħafna tal-li qiegħed qiegħda magħna hawnhekk illum, Sinjura kommissarju, Żewġ mistoqsijiet ta' malajr jina ħad gost waqt is-seduta ta' smieħ tiegħek meta inti għati li inti trid tikkonċentra fuq il-fiduċja kooperazzjoni bejn l-istati membri u mhux neċessarjament fuq strumenti ġodda u aktar data. Għallek irrid intenni l-mistoqsija tal-kollega Brian għalix il-kollega tal-ministru tijak tal-intern fil-Svezja talab li kunem skema għal zamma ta' data u jena nishti nitolbok illi ma toħroġ bi proposta ġdida dwar ir-retenzjoni ta' data. batten proposta ġdida tal-presidenza finlandiza għall-MFF u hemm tnaqqis kbir fuq il-politiki ta' sigurta. Għallek nishti nkun naf se jkun hemm flus għall-Europol u inti kif tarom dawn il-proposti l-ġodda u kif tista' tiżgura li l ewropol u l-Aġenziji l-oħrajn ikollhom finanzjament sodisfaċenti. Ja, vielen, vielen Dank, vielen Dank auch das. Grazzi ħafna, grazzi wkoll tal-li għeda hawnhekk jiena nixtieq illi ngħidilkom li jiena ġdid fil-Parlament iżda hemm grupp fil-Parlament Ewropew li mhux xilu li issa s-sena d-dihla jgħid illi il-maġġoranza tal-reati kriminali ħajkunu kommessi mill- ċittadini ġermaniżi l-ebda partit muħajja mettija eh, di. Jina nishtiq ngħid ukoll li hemm non paper mill-Ġermanja u inti qed illi secondary movement hija xi ħaġa importanti ħafna għal Ġermanja u speċjalment għal Ministru tal-Intern tagħna u il-non paper qeda tgħid illi qed jittieħdulhom id-drittijiet lin-nies meta jkunu fuq il-frontieri u l-proċedura tal-ażil qiegħda tiddajjef ħafna u anke iż-żamma fiċ-ċentru detenzjoni qiegħda eh, tkun iktar dejjem esperjenza atroċi li qed tneħħilhom id-drittijiet tagħhom. Jiena Eh, nixtieq nkun naf eżattament sa fejn naslu u kif se nagħmlu biex dawn in-nies ngħinuhom. Grazzi. Sur Suġowski. Grazzi President. Fuq situazzjoni sitwazzjoni tas-sikurtà fit-toroq tagħna semmit is-sitwazzjoni f'Kale. Kummissarju, Inti, kif tara din is-sitwazzjoni issa? Kif tista' tispjega li sewwieqa pereżempju ta' trakkijiet tagħna li qed jiġu attakkati mit kilometru minn kale għaliex hemm ħafna traffikanti li jridu illi eh, jabu it-trak bin-nies ħajbatuhom Renju Unit. Għandkom xi pjana din is sitwazzjoni mbagħad l-Iżvezja. Jina, you know, interessat ħafna fis situazzjoni hemmhekk. Tista' tgħidilna daqsxejn U tispjegalna dak li qegħdin naraw issa minn fuq il-BBC News dwar daw il-gangs kriminali. Grazzi. Grazzi ħafna natik merħba wek fil-kumitat Tana u nawguralek. Aħna naraw għal dawn l-aħħar ftit li kien hemm ritratti ta' xeni illi jien sebt illi qatt ma setgħu ikunu l-Ewropa, pereżempju fil-Gżejjer eh, Grigi fil-Balkani tal-Punent, naturalment fil bosnia saru ħafna żbalji, iżda aħna minnħat tal-Unjoni Ewropea ma nistawx infarfru fuq ħaddieħor. Jien naħseb il-fatt li qegħdin nibnu Ewropa eh, nibnu intellaw il-ħitan ħalluhom barra maħniex qegħdin ngħinuhom. Naħseb li għandna bżonn ta' strateġija ħalli naraw kif nistgħu ngħinuhom anke fuq din l-istrateġija Ewropea. Jiena naħseb li eh, aħna nafu li għandna bżonn ta' protezzjoni effettiva tal-frontieri esterni. Din hija xi ħaġa ċara fl istessin ħin iridu nżommu mal-drittijiet bażiċi. U din hija xi ħaġa importanti li nżommu wkoll il-bilanċ. Jiena naħseb illi fil-ġejjieni allura ħajkun possibbli illi n-nies li qegħdin jaħdmu fuq il-frontieri jiddeċidu jekk mhix legali jew illegali ħanaslu f'dan l-istadju. Inti kif eh, tista tipproponi illi aħna ma nkomplux niksru drittijiet tal-bniedem u għabdan qasam? Frame, Mr. Bosilaga. Mr. Bosilaga. Reċentement jina mort Lesbos u rajt is-sitwazzjoni li semmew xi nies hawnhekk u tassew xukejt ruħi bin-nuqqas ta' sigurta' ikel, medikazzjoni. U fil-fat l-avvenimenti riċenti donnu juruna illi Dawna iċ-ċentri ta' detenzjoni jisom is-soluzzjoni, però ma jistax ikun li mhix tweġiba l batna itra lill ministeri tal-Intern fejn tlab nazzjoni eh, urġenti għal din il-kriżi umanitarja l li nixtieq insaqsik huwa inti x'ħat tagħmel biex ittejjeb il-kundizzjonijiet li qed jgħixu fihom dawn in-nies biex inżidu naċċeleraw il- li dawn it-tfal mhux akkompanjati jinaqdu ma' familtom. X'taħsbu li jista' jsir allura f'dawn ċirkustanzi? Grazzi. Minuta assur Ċara, grazzi. President, grazzi Kummissarju dal-Parlament fil-leġislatura li għaddiet ta' tweġi biċċarja l sfidi sal lum speċjalment tal-immigrazzjoni, però ma nistax jgħidu l-istess ħaġa l-istati membri li wara tliet snin għadhom ma sabux bil fuq il-pakket tal-azil nafu li tiġu konsidrati ġu ċertu proposti fosthom dawk li għandhom xieqsu ma' regolament ta' Dublin. Jiena ma fuq li tiġi tirata l-proposta ġdanna sempliċiment ħajtawa għal żmien imma ma nafx jistax ikun hemm possibbli li jkollok proposta ġdida illi iżid l-ambizzjoni minn aspetti legali xi proposta tista' tressa inti ħajjista' jkollna miżuri iktar inklusivi illi jinkludu anki l dawk li ma tantx huma ikkwalifikati fuq il-salvataġġ fil-baħar dal-Parlament ma nixilx qed sinjal qawwi naħseb li hemm bżonn ta' approċċ Ewropew il-Kummissjoni fl direzzjoni ħadd jimxi fuq da' suġġett u x'ħadd tkun qed tagħmel biex taċċerti li dak li jaffru lajnuna u umanitarja fl-Ewropa ma jispiċċawx kriminalizzati. Grazzi, s Sur Zadalaċi Minuta, grazzi President Malajr, mistoqsija waħda Kommissarju u uh, parir li ma tlabx għalih fl-aħħar mill-aħħar. Nifurza tal-liġi aħna ħankunu għadin nindrizzaw din il-kwistjoni fil-Parlament, issa inti taħseb li din hija xi ħaġa illi ħatkun qed indirizzaw il-Kummissjoni speċjalment fuq żewġ punti l-ewwel nett il-fatt li l-odda u l-arfin espert jeżisti fuq ehm, ta' liġi biex jitrattaw il-kustjonijiet tal-AI u l-infurzar ta' liġi qiegħda tintuża Bizzejt inti semmet il-pornografija ta' tfal u nistaw nużaw għallura l-infurzat liġi biex nġildu il-reati. Il-parir tiegħi li nisħu kol fuq il bżon li stati membri nfushom itukom l-odda li għandkom bżonnu intom sabiex tibnu offerti kredibbli ta' possibiltajiet legali kif jistaw jemigraw lejn l-Ewropa daw n-nies. Grazzi, Kummissarju, Sur Magid. Jiena nifhem li hemm bżonn li ikollna zona Schengen minar kontra tal-frontieri u t tkun zona f-saxħita ma tax noqdu nistennew li kwan naqbil fuq Dublin biex huwa u prassi mhux legali fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. jina rajt bajnija kif refugġjati kull-jum jiġu imċaħda mill-libertajiet personali. Kummissarju, anki tfal mhux akkompanjati jitħallew ifendu għal rashom. Frenta huwa biss eżempju wieħed il nafu s-sitwazzjoni u l-pushbacks per eżempju illi rajna fil-Kroazja li huwa kandidat Schengen inti x'passi ħatiħu Kummissarju biex taċċerta li jkun hemm monitoraġġ indipendenti tas-sitwazzjoni sakemm l-Istati membri kollha jkunu qegħdin jirrispettaw l-obbligi tagħhom mingħajr ma jnaqru mid-drittijiet fundamentali. Grazzi. Grazzi, President, grazzi u koll, Signora Kommissarju, tal eh, prezentazzjoni tijak li jena naqbel miegħu perfettament, specialment dak li għad fuq il-bżon li nibdew issa fuq dibattitu l-immigrazzjoni nużaw diskors apposta, diskors adattat u Anki fil-konsultazzjonijiet ma l-Istati membri dak li għattinti huwa pożittiv, ma ma nafxek għax għad nipruvaw insibu soluzzjoni fil-Kunsil b'unanimità tal-Istati membri kollha minflok maġġoranza, maġġoranza li tkun viċin tal-pożizzjoni tal-Parlament. Jekk nipprovaw nagħmlu dan nkunu qegħdin inbaxxu l-aspettattivi fuq dan il-pakkett tal-immigrazzjoni li intom tixtiequ nifs ġdid u nitilfu elementi bħalma huma pereżempju dak illi eh, jerġa' jkun hemm rilokazzjoni. Signora Daly. Grazzi kommissarju, jiena ħadd gost nisma li għattejt li n-nies qed jiġu fl-Ewropa biex ifittxu ħajja ġdida li huma eh, merħba hawnhekk għax l-esperjenza ta' ħafna nies li ppruvaw jagħmlu dan hija bil-kontra. Smajna ftehim ta' Dublin jiena sempliċement nix nagħmel mistoqsija fuq il-frontiera Kroata li fid-dawl tal-evidenza ċara ta' violenza minnaħta l-istat kontra l-immigranti u refugjati anki il-pushbacks illegali li rajna fuq din il-frontiera eżattament inti minnaħat jek xatku għattamme sabiex l-istati membri jinżamu responsabli ta' ksur taħħom ta' drittijiet fundamentali u tal-li ħadu dawla t-senit illegali. Grazzi l-onorevoli Roberti, grazzi President, grazzi Signora Kommissarju. Napprezza ħafna dak li għat inti fuq il-bżon li kunem permezz ta' ftemiet ta' subjem pajzi terzi u dak li għat inti u kol fil-qasam tal-ġrida kontra pornografija ta' tfal. Jina mill-esperienza tijaj jinħosir għal dawn il-fenomeni terribli rridu nipromovu zed speċjalizzazzjoni min-naħa tal-Pulizija fuq livell Ewropew tliet mistoqsijiet l-ewwel nett ma' dak li tiġent qal fuq il-korruzzjoni. Ma nsaqsix ħad tkun l-istrateġija tal-Kommissjoni jekk ħajkun hemm strateġija kontra il-korruzzjoni internazzjonali u liema strumenti ġodda beħsibkom illi tpoġġu fis-saħ eżempju fil- time eh, kontrolli ta' fuq il-frontieri u ħagħuħra il-kriminalità organizzata ħtiġildu anki permezz tal-konfiski u ferma ma jkunx hemm kundanna penali ħajkun hemm eh, dan il-konfiska l ras beni u bil-proposta ta' kommissjoni li għaddiet fuq l-istituzzjoni tal-kreditu li ma kienux għadin jirrispettaw il-liġi kontra l-ċiklaġ tħossi tħoss li stajkun jkun hemm xi ħaġa ta' dan it-tip fuq l-applikazzjoni totali tad direttivi fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, l-Onorevoli Ferrara Minuta Kjoġbo, grazzi President, grazzi u koll il komissarju Proset tal-karriga ġdida tiegħek nawguralek għax-xogħol li hemm istennik issa fuq is-sikurezza intom kont qed li qed li rettaraw iktar fiduċja bejn l-istati membri. Iżda għadu jkun diffiċli ħafna li jkun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri illi garantixxi sikurezza sħiħa fit-territorju Ewropew għad hemm ukoll bżon ta' definizjoniet legali, per eżempju, bażijiet legali biex ikonna din assikurta fuq livell Ewropew, speċjalment fil kasa ta' korruzzjoni u l-kriminalità organizzata l-Kummissjoni Ewropea l x'ħadd tkun qed tagħmel f'dan ir-rigward għall-inizjattiva eh, tal-2017 li jiena kont ir-rapporter fuqha propja. Fuq l-immigrazzjoni jiena onestament pittost xettika ta' dan il-bidu ġdid. Nifhem li hemm bżonn li b'xi mod nisblukkaw dan l-imblokk li qegħdin fih, ma l-Kummissjoni hemm ħafna xogħol kienet jiena kont ukoll rapporter u saru ħafna xogħlijiet biex jirnexxina nilħuq test finali, verżjoni finali nista' nivutaw fuq għal nibża li bi proposta ġdida nerġgħu noħolqu dak l-istess imblok unikament, l-istess blok li xtaqna aħna nevitaw. Illum jiena żort skola 55 studenti li saqsewni l-Unjoni Ewropea x'qed tagħmel sabiex tmexxi dawn l-influssi migratorji u jiena dakinhar kelli dal dalodu il realtà sfortunatament x'inhi. Grazzi signora President, jiena naqbel perfettament eh, l-approċċ tiegħek fuq is-sikurtà interna u l importanti li jkun hemm fiduċja u kooperazzjoni anki fost l-Istati membri. Sinti semmejt l affajt l-iktar gravi, il traffiku tal-bnedmin, tad-droga, oħrajn il-korruzzjoni wkoll semmejt aħna spiss nafu li wara dawn ir-reati jkun hemm organizzazzjonijiet kriminali u għalhekk inti taħseb li issa wasal il-waqt illi konna Eh, strateġija Ewropew biex niġġieldu il-kriminalità organizzata kif kien sar ukoll fil-leġiżlatura ta' qabel viża fit-terrorizmu. Nibdew milli l-ewwel nett ikollna modernizzazzjoni ta' definizzjoni tal-parteċipazzjoni fil kriminalità organizzata fil-regolament qafas ta' 98 illi issa skaduta u sekonda oħra jekk jogħġbok fuq il-minorenni fuq il-minorenni migranti tkellmu ħafna diġà imma l-ħarsin u l-protezzjoni ta' tfal hija xi ħaġa l-qalbi ħafna fil-rizoluzzjoni li aħna konna proponina fil-okkazjoni ta' 30 anniversarju konna aħna edna li kunem ċentru għal dawn it-tfal li jkunu għadin jiġu abbużati. F'każijiet ovvjament għal ta' transkonfinali taħsbu li dan għadu possibbli. Nittama li man sejt il-ħadd jgħid il-President Kellna ħafna mistoqsijiet. Kummissarju, kull darba li tiġi hawnhekk quddiem il-Kumitat Libe hekk ħajkunu l-affarijiet. Mhix l-aħjar ġurnata din it-tnejn fil-għaxija imma xorta waħda kull darba li tiġi jkun xin ikun ikkumeta jkun ħajkonna diskussjoni twila. Kollega, jekk joġobkom, xuddu ħsib daqsxejn il-ħin għaliex għandna vot x'nieħdu minnaw. 10 minuti kwarta. Ejna tu ċans 20 minuta biex twieġa. Għax kena 25 mistoqsija parti il-koordinaturi, għana tu 20 minuta, Mbagħad ikollna votazzjoni qasira. Ovvjament minna li ħanibqgħu sejrin għax hemm il-laqgħa tal-koordinaturi, ġifieri dawk minnkom li ħajibqgħu għal laqgħa tal-koordinaturi toħorġux mis-sala laqasien mhix ħanitneffes minn hawn. L-oħrajn ikunu jistgħu imorru imma il-votazzjoni qasira ħafna kem tafsu tlet buttuniet u daqseg biex bekk il komissarju kolla ċans eh, biex twieġeb il-mistoqsijiet kolla li saru għandek 20 Eh, minuta, Sinjura Kommissarju, biex ittina taqsira ta' eh, ħsibijiet tiegħek ispirati minn dak li għadna kif smajna. Grazzi ħafna jiena smajt b'attenzjoni, mistoqsijiet tajbin ħafna ovvjament. U samtu ħafna ħsibijiet miegħi wkoll fuq il-politika futura, napprezzadin biex u wieġeb xi mistoqsijiet l-ewwel net jiena mħassba sew fuq l-iżviluppi riċenti ta' Malta u vera nikun dannaw il qsil bla dubju imma l-Europol tassew kellhom rwol ċentrali biex irnexxilna navanzaw daqsam din l-investigazzjoni dan ifisser li l-Europol tassew għandu valur miżjut u nistgħu insolvu wkoll każijiet importanti u komplikati u naqbel fil-fatt li l-korruzzjoni tħalli l-vitmi jintilfu l-ħajiet bil-korruzzjoni fuq dan naqblu. Fuq il simta responsabiltajiet fil konsil il-viċi President Vera Jurova u il-Kummissarju iħor ma responsabli mill passi futuri tal-istat ta' dritt u aħna l-koll għadin ninsegu s-situazzjoni. Signora Seppo leħa l-implementazzjoni essenzjali, għahem ħafna affarijiet li aħna deċidejna ġun implementaw bla dubju ħad tkun biċċa xogħol kbira li hija biex nifsegu l-implementazzjoni u biex inkunu ċertu li dan kollu ehm, jaħdem. Imma għandna bżonn ukoll proposti ġodda sabiex ikun hemm kooperazzjoni aqwa fil-qasam tas-sikurtà interna. Aha, ovvjament, sinjura, intfelt maħna, se nibdew mill-bidunet, ħafna minnhom dawn huma proposta li ilhom qudiemna u sar ħafna xogħol ġa, imma dana u koll, aħna koll leġislaturi, hemm żewġ kważi leġislaturi, tnejn iridu jaħdmu, din hija sitwazzjoni diffiċli u kull ġimgħa, kull ġimgħa li tgħaddi fejn ma jkollniex sistema komuni. Politika komuni, regolament komuni fil-każ tal-immigrazzjoni u l-azil għadin nħassu qares ħafna liha. Speċjalment anke fil-kusen ta' okkażjoni fiduċa bejn l-Istati membri u huma l-immigranti infushom fl-aħħar mill-aħħar li qegħdin iħassu l prezz li qegħdin ikunu waħlin fil-gżejjer Grigi pereżempju. Hemm urġenza iva bla dubju, imma rridu nindirizzaw din il-kwestjoni b'tali mod li ma nibdewx mill-bidu nerġgħu naħseb li ħadd ma jrixti qadim. jidu nibnu fuq dak li tiġa sar. Fuq is-solidarjetà jiena naħseb l-impossibbli li jkun hemm proposta fil-Kunsill b'xi tip ta' konsensus maġġoritarju li ma jkollux element ukoll ta' realokazzjoni jew forum oħra pereżempju. anke fil-każ tal-pajjiżi fejn eh, jidħlu l-ewwel din hija ħaġa importanti naħseb illi Ateni, jina kont hemmhekk il-ġimgħa l-oħra flimkien mal-Viċi President Margaticina su kelli l-opportunità niltaqa' mal-NGOs ukoll dan kollu kien importanti ħafna. Kulħadd qabel il-kondizjonijiet f'kampijiet bħal Morja mhumiex aċċettabbli. Irid ikun hemm bidla kbira hemmhekk, kun naħseb illi Idun segu kol implementazzjoni tal leġizlazzjoni griega Jien il-Gregi tkellimna magħhom aħna u għalunna li għalihom din l-implementazzjoni mill perspettiva tagħhom se tkun ħaġa tajba ħafna u ħażina ħafna. Ġifiri, dinja xaħġa li tal-limt minnem jena. Sinja safa li tal-limt jien. Ija li tuqot attenta. Li tuża ċertu klim. Klim bħal tsunami, per eżempju, meta nitkellmu fuq il-bnedmin. Qed nitkellmu fuq bnedmina, unnek ma nix ngħidu eh, tsunami għaliex dawn huma nies bl-istess emozjonijiet bħalna. Naħseb li tajjeb li noqogħdu attenti għal kliem li nużaw. Ħafna minnkom saqsew kif ħajkun dan il-patt il-ġdid fid-diskors introduttorju tiegħi tajt xi idea ġenerali ta' naħseb li huma l-element importanti. Issa salikom l-istati membri u koll biex taraw x'inhu ma l-aspetti aktar importanti xi ħanstax irresqu proposta illi ma tgħaddix u ma tkunx aċċettata, għalhekk mis se noqgħod nitkellem b'mod konkret fuq non-papers differenti li qegħdin naraw ħafna stati membri qed jaraw jissu, jekk isom qegħdin jaraw jekk it-tajrat tagħhom eh, it-tirx u ġobni li għal-inqas mux qed jgħamlu jagħmlu inja ħamor, misan noqgħod nidħol fuq aspetti konkreti allura. Importanti ħafna naraw kif ħan proteġu il- frontieri esterni ta' da mhix kwistjoni biss ta' sikurtà. Biex naraw x'tip ta' proċeduri għandna bżonna dawk li qed jġorbu l-ażil u din hija ħaġa importanti. Din importanti anke minn perspettiva ta' tfal għaliex Importanti żommu f'maħna li ħafna tfal li jaslu f'xtutna ma' vittmi ħafna minnhom ikunu ġew traffikati, uħut minnhom ikunu waslu għaliex in-nies qegħdin jagħmlu għata birruħhom li parti mill-familja tagħhom forsi mhumiex adolescenti qegħdin jagħmlu għata birruħhom li adolescenti ma fil-fattu ma adulti Ġifiri din il-kwistjoni ta' tfal u zaza ħiġu noħduha bis-serjetà kbira meta jaslu fil-frontieri u importanti li jkollna proċedura ta' frontieri biex it-tfal ikun jafu x'inhu mad-drittijiet tagħhom sabiex ma nisugraw xiri dawn it-tfal jisfaw vitmi doppi. U dawn it-tfal ħafna minnhom diġà jkunu waslu ikunu ġew traffikati, ġifiri aħna mardux li huma jibqaw fidejn il-kriminali. Din hija ħaġa importanti ħafna jdu nżommu għaf Allura Għall-Europol, ovvjament, jiena ntlabt jekk hemmx biżejjed flus, ma nafx għax l-MFF. Għad tiġi diskussa issa. Aħna rridu naraw il-budget ta' sikurta kam ħajkun anki minnaħta najdu nsegwu l-affarijiet mill-qrib issa biex nizguraw li għana bizzejet flus għal l-affarijiet importanti għax xogħol ta' Europol. Oh, let's see. Um, I think uh, it was very uh, nice to hear that trust is not only between uh, Soġobna illi il fiduċja il fiduċja tkun ukoll bej ċittadini, hija perspettiva tajba, tudnaqbel magħha perfettament, imma Fuq mistoqsija konkreta ta' zama ta' data, għanna bżon leġizlazzjoni aħna għal zama ta' data. Għanna files pendenti fil-qorti għadu minu wis għalija biex nislet konklużjonijiet. qabel ma naraw li għazit ta' dawn il-files. Ma baka l-issa. Yeah. And I think that's it. Okay. Yeah. Then you Nansab dak kollox. Grazzi, kellek iktar ċans kif kurret, ma dak bidu tajja għax kien l-ewwel round ta' mistoqsijiet u toġġibit bla dubju hemm ħafna x'iktar xi ngħidu, niddiskutu. Imma aħna issa bedu dubju nkunu qegħdin inkomplu navvanzaw daw id-diskussjonijiet. Grazzi allura għal dan l-ewwel dialogu strutturat bejn il-kumitat tagħna u s-Sinjora Kummissarju ta' fejt interni. Jekk ifattilkom jekk joġobkom, ibqaw fis-sala biex tivvotaw għax għandna votazzjoni qasira issa. Kif għadd? Tleta f'sitta buttuna u dak kollox, imma dawk minnkom li huma koordinati jibqgħu fis'sala. sala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 Let's proceed. Tajab, mela jgħan komplu. Mela rridu nivvotaw fuq abbozz ta' rakkomandazzjoni fuq il-protokoll tal-Unjoni Ewropea l-Iżlanda u Norveġja l kriterju l-mekkanizmu li jistabilixxu l-istat li jkun responsabbli sabiex jenalizza applikazzjoni tal azin fl-Iżlanda u Norveġja dwar l-anijiet tal-Eurodac. Anna abbozz r-ressaq minn Wisniewska li mhix edha hawnhekk minħabba illi edha Madrid fuq missjoni għal kop 25 Zda ejja nivvotaw hekk kif fuq l-abbozz ta' rakkomandazzjoni, votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni kieġobkom votaw. Now the vote is closed. Yes. Votazzjoni maluqa għaddiet. Issa it-tieni vot ir-riżultat fuq il-negozjat interistituzzjonali dwar il-proposta fuq il-gwardjani tal-kosta u tal frontira li hija xi ħaġa li kienet miftuħ matul in-negozjat interistituzzjonali. Votazzjoni miftuħa votazzjoni nominali jekk jogħġobkom rapporter hija Roberta Mezzala ix-Shadows. Ix-Shadow hija Marina Kalnurant jekk jogħġobkom vota. The is closed. Nalaq votazzjoni. Għaddit ukoll. 46 favur 2 kontra. Issa l-aħħar vot fuq ir-riżultati tan negozjat interistituzzjonali dwar ir-regolament fuq l-istatistika tal-komunità dwar l-immigrazzjoni u protezzjoni internazzjonali. Jan Kristof Otjen huwa ir-rapporter issa nivvotaw. Votazzjoni ftuħ. And the vote is closed. Votazzjoni maluqa għal darboħra b'maġranza kbira 47 favur l-ebda vot kontra stanzjon għada. Grazzi daqsek mela għal-lejla dawk li huma voluti fil-qata koordinaturi kieġobkom ibqaw fil-kamra. Presidente,